Bien, chers collègues, si vous voulez bien prendre place. Eżis kollegi, jekk joġobkom sibu postkom u nixtieq illi nibda mill-ewwel bil-laqatana. Fuq il-punt wieħed war l-adozzjoni ta' l-aġenda nixtieq ngħidilkom li hemm xi tibdil fil-agenda tagħna għal ħidma tagħna ta' war nofsinhar għallum u għada fil-għodu. Issa illum war nofsinhar il-Kummissarju Almunja illi aħna kellna nitkellmu miegħu mit-tlieta u kwart talabni li eh, jitkellem madwar il-ħamsa ovvjament jiena aċċettajt. Għal daqstant il-punt numru 4 fuq l aġenda tagħna jibda fil-ħamsa u qabel Nibdew jekk jaqblu r-rapporters mill-ewwel bil-punt numru 6. Jiġifieri dwar l-analiżi emendi ta' kompromess il-rapport ta' Sinjura Kinga Kunz dwar il-mikrofinanzjament. U uh, mbagħad il-punt numru 8 dwar is-Sena Ewropea tal-Volontarjat għada il-Kumitat tal-Budget tal-labna illi niposponu il-vot fuq il-rapport ta' Senjura Kinga Gonz sabiex nieħdu nkunu nistgħu nqisu wkoll l-opinjoni tagħhom aħna aċċettajna wkoll għal daqstant il-vot fuq is-Sena Ewropea ta' Volontarjat u l-laqat ta' tal-2010 se jsiru minflok dawk l-oħrajn li semmejtilkom aktar kmieni. Issa niġbet l-attenzjoni tagħkom għal dan il-punt. Dwar il-vot fuq il-punti 9 u 10 forsi kolna nivvotaw fuq mozzjoni ta' riżoluzzjoni li jmur kontra l-miżura ta' komitoloġija li qed tipproponi il-Kummissjoni. Jekk il-Kumitat tal impjegi jappoġġa din il-proposta li il- finanzjament tal-faċilità tal-mikrokreditu jaqat taħt il-programm ta' Progress għal dawk għal daqstant aħna jkollna nivvotaw fuq mozzjoni ta' rizoluzzjoni biex imorru kontra din il-miżura ta' komitoloġija li eh, jimplementa dan il-programm ta' progress minn ma jistenna id-deliberazzjoni tal-komitat tagħna. Fl-aħarnet, il-punt 15 dwar rokazzjoni ta' imprizi fl-Unjoni Ewropea rwol tal-istrumenti finanzjarji irridu nivotahum bat sabiex imbagħad ikun inkluż fil-plenarja ta' Novembru għalhekk nipproponu illi nivvotaw fuq dan fl-istess ħin meta aħna kunu qed nivvotaw fuq eh, il-kwistjoni ta' l-Irlanda del għaliex dawn huma żewġ punti illi huma marbutin ma' xulxin. Taqblu fuq dawn il-proposti fuq l-aġenda tajjeb wis, mela issa ngħaddu mill-ewwel għal punt numru 2 l-approvazzjoni tal-minuti jiena mar ċivej tebda talba partikolari għal daqstan dawn il-minuti huma adottati, ninformakom ukoll illi pass soltu din il-laqa eh, edha tkun web streamed ġifiri qed tixxandar u li hemm ukoll komunikazzjoni li ġiet approvata mill-koordinaturi eh, dwar kondizjonijiet għat titjib tal-proċess tal-voti sabiex dana jgħinna biex naħdmu b'mod iktar effiċjenti. Naddu issa l-punt numru 5 tal-aġenda tagħna. Il-vot fuq il-proposta ta' li ġiet ippreżentata lilkom fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għal Globalizzazzjoni fil-kas tal-Belġu, l-industrija tat tessuti u fil-kas tal-Irlanda fil-rigward tal-kumpanija Dell. Aħna diġa kena Eh, l-opportunità li niddiskutu dawn iż-żewġ każijiet mhux se nerġa' nitkellem dwar il-każ tal belġju għaliex diġà ilħaqna konsensus imma fir-rigward tal-każ tal-Irlanda forsi tiftakru illi aħna konna eh, tkellimna ma' żewġ kummissarji għal kompetizzjoni u affarijiet soċjali biex eh, nitolbu xi kjarifiki addizzjonali u aħna irċivejna tweġiba għal mistoqsijiet tagħna dawn il-tweġibiet eh, tqasmu bil-Franċiż u għalhekk suppost illi rajtuhom din hija fil-fatt ittra illi eh, fil-fatt ma tantx tiċċara affarijiet imma tfakkarna illi meta ssir talba għall għajnuna statali, anzi meta saret it-talba għal Polonja, l-istrateġija ta' Dell kienet tider uh, strateġija ta' importazzjoni ta' tini uh, fabrika fl-Irlanda u um mhux waħda alternattiva għal daqstant naħseb illi ħadd ma jrid jerġa' jiftaħ il-diskussjoni fuq dan is-suġġett u għal daqstant jiena nipproponilkom li tadottaw fil-blok il-labozz kif inhu eh, issa u li il-grupp ta' ħidma fem abbozza waqt il laqgħa tal bieraħ u peress li wara l laqgħa tal bieraħ kienet baqa talba ta' vot separat ippreżentat mill-grupp ta' PPE fuq parti minn emenda li ġiet ippreżentata mill-grupp tal-GUE. Imma sadattant il dan il-grupp irtira din il-parti tal-emenda għal daqstant issa qed f'pożizzjoni li nivvotaw għan blok fuq din l-ittra. Ittra illi eh, ġi intbat, se tintbat illi il-Komitat tal-Budget. Għaw xi ħadd li jixtieq jitkellem? Grazzi, Signora President. L-ewel net irrit najdlek illi personalment għannom tal-grupp PPE li xol u l-ħidma li sir fil-grupp ta' ħidma FEM huwa interessanti u xtaqt nisħaq fuq dan u nirringrazzjakom għalih. Issa dwar l-istrateġija ta' fir ta' Dell il-fatt li hemm żewġ eh, fabriki eh, fl-Irlanda u mill-banda l-oħra fil-Polonja, kulħadd induna illi dan il-prodotti li jiġu prodotti fl-Irlanda, eh, computers, kienu prodotti li ma tantx kienu qegħdin jinbijaw u għalhekk il-ftuħ tal-fabrika fil-Polonja fil polonja kienu għedin kienu kienu iktar focus fuq il- microcomputers li hija ħaġa ħafna iktar pozittiva ovvjament huwa importanti li aħna nindunaw b'dan kollu għaliex dan jispjega l problemi li qed tiffaċċja il kumpanija l-fabrika li hemm fl-Irlanda. Wa veru li aħna għandna vot maqsum imma peress li t-tieni parti ġiet irtirata kif il-fatt aħna xtaqna, aħna naċċettaw illi nivvotaw għan blok. Grazzi. Ehm, merci. Grazzi ħafna. Għaw xaħatiħor li xtiq intervjeni? Jider li dan mux il-kas għalek niproponi li aħna nivotaw on blok fuq din litra li se nibatu e, sur kaza. Eh, iva, President, naħseb eh, donnu għanna bil ehm, fuq dan eh, ir-rapport, però il problema tiegħi hija waħda proċedurali għaliex eh, jiena jidilli li kellna nivvotaw ehm, fil-ħamsa neqsin kwart illum. Issa naf bil-problema tal-Kummissarju Almunja, billi manna xej kontroversjali l-lum naħseb u għaw qbil dwar il-vot naħseb mhux se tkun problema, però nippruvaw illi meta aħna jkonna eh, agenda bħin specifikat biex aħna nivvotaw nżommu ma dak il-ħin għaliex kif qed tara ħafna bid-deputati mhumiex hawn imma ġejjin iktar tard għax hekk kienu avżati. Monsieur Kaza, je crois que je vous ai donné des très mauvaises habitudes en commission économique. Sir Kaza, naħseb darejtkom ħażin. Najdilkom u koll illi din il- Aħna se nkomplu naħdmu hekk meta jkun hemm bżonn. Naħseb illi ma nistawx najdulu eh, l-Kummissarju illi ma nistawx nbidlu l-ħin biex nakkomodawh Ah, kienem kieku kienem ħafna emendi imma f'dan il-kas hawnhekk kienet votazzjoni għan blok il-grupp ta' ħidma fem kien qabel b'mod unanimu il u għalhekk ma naħsibx li għandu jkun hemm diffikultajiet partikolari. Ah, taċċettaw il-proċedura hekk? Tajjeb wisq, grazzi. Mela, mem eh, ebda proposti oħrajn għalhekk niproponi l illi nivvotaw on blok fuq litra li se nibatu l-Kumitat tal-Baġi. Dak favur? Daw kontra? Mela din il-litra issa ġiet adottata mod unanimu. Kif ftemna Sur Elmar. Mikrofonu għal-kellim? kienet adottata b'astensjoni waħda mhux unanimament. Grazzi ħafna tal-li iċċarajtilna dan il-punt. Aw astensjonijiet oħrajn li mandunajniex bihom, Sir Clark? Jina ma stanjejċ ifutajt kontra għadġil twis, Sinjura ċe. Mela, għanna vot favorevoli vot wieħed kontra u assenzjoni waħda. Naħseb ir-riżultat finali ma nbidilx u xek. Mela, l-punt numru 15 nipproponilkom illi neżaminaw u nivvotaw kwistjoni orali li aħna se nippreżentaw fil-plenarja dwar talba l-mobilizzazzjoni ta' fondi għal globalizzazzjoni u li li konna possibilità li namlu din il-mistoqsija orali minna rizoluzzjoni imma li tatina l-possibilità illi naraw tassew l-impatt ta' delokalizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea u li dan il-font għall-aġġustament tal globalizzazzjoni jista' jgħin f'dan ir-rigward. Għaw xi kummenti? dwar din il-mistoqsija orali. Mawħat u għalek dana se permettilna illi ikonna diskussjoni fil-plenarja min jaqbel ma din il-mistoqsija orali kontra astensjonijiet Din il-mistoqsija orali ġiet adottata b'vot vot wieħed kontra u astensjoni waħda. Nirringrazzjakom, sinjuri. Inkomplu mela l-agenda tagħna u naslu issa għal punt numru 6 fejn jiena nati il-kelma lis sinjura Kinga Kontz, biex eh, neżaminaw l-emendi għall-istrument Ewropew ta' mikrofinanzjament tal impiegi u l-inklużjoni soċjali. Thank you very much. First of all... Grazzi. L-għennet, xtaqt nir-ingrazzjakom il-kol għall-attività taħkom. Kenna 103 emenda li ġew sottomessi u dan ifisser li kważi kulħadd kien interessat fil-kwistjoni. Unkoll xtaqt nir-ingrazzjakom għall kooperazzjoni li u rejtu anka assens ta' kostruttività. Iprovajna noħorġu bċi emenda ta' kompromess li jaqdu uħut mis-suġġerimenti, uħut mill-proposti għaliex kien hemm ħafna li kienu marbuta mal-istess kwistjoni li kienu ħafna simili ta' xulxin li nidiskutuħu ma' mxedaw rapporters ħareċ li għadek nxaqsam kontenut m'għandniex dibattiti eh, u għatem kussoni maħda pendenti u jiena lesta niltaqa għal darboħra ma' shadow rapporters wara din id-diskussjoni. Dan sabiex nitkellmu dwar l-aspett soċoekonomiku, hemm tħassib differenti dwar dawn il-fondi eh, u miex iżejjed jew forsi mhumiex biżejjed U kem se niftħu il-kamp ta' applikazzjoni tal-beneficjari jew kem ħan irrestrinġu ċertu gruppi naħseb tajjeb niddiskutu ħadar boħra dan. Hemm ukoll żewġ kwistjonijiet li għadhom pendenti, waħda dwar eh, liaison units eh, possibbli aħna provajna ninkludu emenda dwar mekkanizmu sabiex nikkoordinaw, nevalwaw u nimonitorjaw il-azzjonijiet mikrofinanzjari fuq livell nazzjonali mhux li nitkellmu dwar istituzjonalizzare li hemm ħafna pajjiżi u membri illi qed jgħidu illi m'għandhomx bżonn iżidu livell istituzzjonali ieħor il xogħol aktar burokrazija. U mhuwiex meħtieġ li jkollna dan għal ċertu pajjiżi trid tippermettih dan fejn neċessarju. Però ma tistax tagħmlu wisq espliċitu sabiex tinkoraġi xi pajjiżi oħrajn jagħmlu l-istess. Il-punt prinċipali huwa dwar ir-riżorsi. U intom forsi tafu illi hemm kwistjoni pendenti għandniex nużaw flus ġodda jew riżorsi ta' progress, jew parzialment ir-riżorsi ta' progress għal dal programm. Għamilt referenza għal fatt li fuq naħa il-filosofija ta' dan il-programm huwa differenti mill-progress li xint fuq flus se imorru lura ma jistax jiġbed riżorsi oħra mill-banek fuq is-swieq. Għalda stant huwa importanti li konna flejiz ġodda U minnaħa l-oħra l-Parlament i-vota sabiex jisaxħan ir rizorsi fuq il-linja ta' progress fis istess ħin progress u dan din il-faċilità l-ġdida mikrofinanzjarja qed jindirizzaw persuni zvantagġati fi kriżi finanzjarja m'għandniex innaqsu s-somma li qed nonfqos biex ngħinu dawn in-nies imma jekk xejn għandna nżidu s-somma sabiex ngħinu dawn in-nies. U interessanti però illi hemm xi proposti mill-PPE illi jett proponu li jinnaqsu parti mill-flus f'din il-linja mill-progress ma fl-istess ħin ekon qed jappoġġa bisħiħ il-linja tagħna. Ukoll sa fejna fien il-Kumitat tal-Budget u l-mexxej tal-Kumitat eh, tal-Budget qed jappoġġa l-linja tagħna li ma nistgħux nikkompromettu programmi eżistenti, programmi ġodda. nixtieq inkun naf x'taħsbu dwar dan għaliex hija kwestjoni importanti ħafna li għadha pendenti u jiena lesta nisma l-opinjoni kollha tagħkom u ħanamlu li nistgħu sabiex insibu kompromess kemm hu possibbli. Għal darba grazzi ħafna, grazzi. Um, souhaite intervenir? Min jishti jintervjeni sur Serkas. U su serkas qabel ma natik il-mikrofonu nixtieq nifraħlek eh, għal l mp Awards tal-biraħ. Muchas gracias, signora Presidenta. Ġu Grazie ħafna, signora President. Jena u kol xtaqt nifraħlek tal ġejta pontata. Tajjeb ħafna, jawgura tajjeb għas-sena d dan. pal kollegi oħrajn. Aħna nixtiequ napoġġaw il-kommenti ta' rapporter u l-rin minn dan staqt nfakkar l-kollegi il-ġodda l-edin fostna illi f'din id-diskussjoni konna qed niddefendu pożizzjoni tradizzjonali tal-Parlament biftejim tal-gruppi kollha fil-Kamra. Kienet biċċa xogħol kemm xejn diffiċli li konna dan l-istrument finanzjarju Progress u jider illi uħu ta' jippruvaw jintroduċu differenzi mill-tiqa flok mill-bib għalek u importanti għal program Progress illi ma jkonniex dan il-manuvrar nofsu politiku nofsu burokratiku. Punt ieħor illi fuq kellha raġuni rapporter u li fi żmien ta' kriżi bħal dan huwa importanti ħafna illi ma nagħmlux xi ħaġa li tkun għad detriment ta' dawk li għandhom anqas flus minn oħrajn fis-soċjetà tagħna. Huwa importanti ħafna li meta nħarsu lejn kwistjonijiet ta' budget inħarsu wkoll lejn fatturi oħrajn għax ma nistgħux naqbdu l-flus u naħduhom mill-ant il-foqra għawnek għanna rizorsi u għanna aġustament ta' rizorsi imma jidrinna li dan imur kontra l-aktar programm importanti li għanna u li jesprimu s solidarieta tagħna ma dawk li għandhom bżonn. Il-pożizzjoni tal-PPE hija kemm xejn raġunevoli. U hawnhekk li għandna hija firxa. Imma ma rridux illi neħu il risorsi minn progress. U nistgħu nifqgħu hawnhekk fil-Kumitat tal-Budget. Jiena perswat illi l-inizjattiva tkun adottata għal dan l-istrument konġunt. Ma dan naħseb li huwa kruċjali illi nappoġġjaw li rapporter f'dan l-istadju ma nistawx noħorġu minn negozjati biex nitlu f'oħrajn. jina jekk inħares lejn il-membri tal-PPE jew l-iktar jifmu fuq dan il-punt, nasib il-koll jirrealizzaw illi dan huwa ir-riżultat aħari din hija soluzzjoni li tant għandna bżonn u issa rridu naċċettaw eh, dan u naċċettaw li xejn ma jittieħed minn progress. Naħseb li tajb inżommu ma dak li għanna. U din hija l-aqwa pożizzjoni li fuq għandna ninnegozjaw. E euh, Madame Moran, puis Madame... Signora Moran, un bat Schrutter. l ewel Madam Schrutter un bat wara Madam Moran. Ok. Ähm, ja, ich äh, wollte noch mal deutlich machen, wir haben ja einen Beschluss gefasst. Iva, Signora President, xtaqt najt biss illi Meta dak iż-żmien kena deċiżjoni fil-plenarja wara l-ewwel qari tal-Parlament dwar il-budget. U l-affarijiet huma ċari ħafna. Naħseb li m'hemm l-ebda punt li mmorru lura qudiem il-kumitat u mbagħad nippruvaw nibdlu l-affarijiet. Għaliex dan jispiċċa id-dajjef il-pozizjoni tan negozjaturi f-kwissjoni eh, eh, kwistjoni tal-budget. Apart il-kwistjonijiet speċifiċi dan kien kummen ġenerali. Issa, xtaqt najt ukoll illi naħseb illi ħanaraw kif ħanitrattaw din il-problema. Palla koordinaturi għanna studju sabiex naraw xini il-pozizjoni tal x funzjoni għanda u dan għandu jisir sabiex nipermettu l-istrument sabiex jizviluppa aktar. Madana kollu għanna budget line, issa għanna dan aċċettat mill-plenarja u din hija bażi legali u naħseb illi dal-vot għandu jifoka fuq il-kontenut tal-bażi legali u mhux ħaġa affarijiet oħrajn dwar kondizjonijiet illi għandhom eh, jintlaħqu ma nix imorru lura fuq kemm grazzi.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 ifisser illi il-shadow rapporter tagħna għadu jasal u nittama illi se tieħ l-opportunità li jitkellem u niskuza ruħi tal-li qed nitkellem qablu. Me mebda dubju illi aħna il-koll naqblu li għanna nizviluppaw dan il-mekkanizmu ta' mikrofinanzjament. Il-koll eh, għanna dan il-mekkanizmu għal-qalbna, sur sarkas għal, bil-raġun, li dan kien vot li għadna madwar il-prinċipju il tal-qalba. Imma ovvjament bejn il-għan tal-qalba u l-implementazzjoni jista' jkun hemm ovvjament riflessjonijiet differenti anki jekk jirnexxinna mbagħad fl-aħħar mill-aħħar naqblu fuq il-sustanza aħna naqblu huwa importanti li aħna jkollna organizmi, mekanizmi ta' mikrofinanzjament b'mod partikolari sabiex ngħinu lil dawk l-iktar vulnerabbli f'dan il-moment ta' kriżi. Imma jiena nitħasseb xi ftit meta nisma' min isemmi dawn il-flus ġodda għalix aħna għaddejjien minn moment ta' krizi għanna budget ristret ħafna, u eh, meta qabel mal-budget tal-parlament għanna pożizzjonijiet ta' responsabilta kbira u għalhekk għal din ir-raġuni is-solidarjetà illi aħna nixtiequ naħdmu iktar fuqa m'għandix tmur kontra l-fatt li soluzzjonijiet budgetari li aħna insibu irridu jkunu viabli kemm biex aħna nilħqu l-għanijiet tagħna imma anki fil-kuntest tal-budget. Tal u għahna eks nivvutaw għaliex aħna bebda mod ma nixtiequ li nieħdu pożizzjoni li tkun kontra is-sens ta' responsabilta ta' li, li konna bżon li aħna jkonna budget li nistaw naħdmu bih. Iva jena nifem dak li qegħdin tajdu intom qed siru iktar rigorużi mill-plenarja mil u mill-membri tal-Kumitat tal-Budget. Ħankomplu u uh, se nkomplu li diskutu dan mal-Kummissarju għal-Mulja. Sur Elma l-ewel, mbagħad is-Sinjura Hawken. Madam Chairman, thank you. Sinjura President, grazzi ħafna. Jina naqbel ma l-ħsieb tal-kelima ta' qabli. Dan il-komitat għattu qabel dan musna mill apologija li fl-Unjoni Ewropea U fil-fatt, ħafna mill-partit fid-dinja, gvernijiet nazzjonali tirrispondu għal kriżi finanzjarja billi jfittxu li jikkontrollaw u jnaqsu l-ispiża. U jiena naħseb li l-persuni li eh, eleġewna hawnhekk naħseb huma għandhom kurzi ta' kbira eh, sabiex ikunu jafu li fil-waqt li gvernijiet qed naqsu l-ispejjeż aħna qed nitolbu ktar flus minnaħa l-oħra b'rispost tal-kriżi. Ma daqstant fil-grupp tiegħi tal-Konservativi Ewropej aħna kontra li ikun hemm eh, flus addizzjonali, tkellimna fuq proposta ta' trasfumenta 50 miljun euro mill-Fond Progress għal eh, faċilità ta' mikrofinanzjament u mingħajr wis entużjażmu aħna lesti li napoġġaw din il-mossa, però mhux se napoġġaw kull tip ta' spiż ulterjuri. Għanna u kol xie tħassib dwar l-emendi ta' kompromess illi maħniċ l-estin appoġġawom kif huma partikolarment għalli jekk eh, minister Ezbal il-faċità ta' mikrofinanzjament għandu l-intenzjoni li jipproteġu eh, proġetti kumpaniji żgħar jekk dawn f'dawn il-mezza kompromess qed nifuka fuq persuni li qed esklużjoni soċjali isna li du napoġġaw proġetti illi xaktar se jfallu mhux proġetti illi xaktar se jkunu ta' suċċess. U dan f'termin ġenerali ma nixtiequx u għalhekk aħna mhux lest napoġġaw dawn l-emendi. Merci. Grazzi, Signora Hawken. Grazzi ħafna, Signora President. L-għanet xaqt nirringrazzja l-rapporter għal kooperazzjoni eccellenti illi kena waqt il-diskussjonijiet u jina nappoġġa l-emendi ta' kompromess. Għamlet punt valitu ħafna meta qalet li dan li qed nitkellmu dwar huma flejes li qed jiġu lura. Mhux qed nitkellmu flus li n-investu ma narawx aktar u naħseb illi hemm bżonn ta' rizorsi u flejs ġodda U jiena nappoġġa li rapporter fuq eh, dan il-punt. Għandi xi żewġ mistoqsijiet ir-ressa. L-ewwel mistoqsija dan se jwassal għal posponiment għal it-tardjar tal-ħidma tal fond nistgħu ngħiduh dan fil-preżent jew hija kwistjoni fejn iridu nistennew naraw. Għadhom ma qajjem xissa u ma nafx wix fil-kontest dal-komment, però kemm deċiżjoni tal-Kommissjoni fuq kwistjoni ta' komedoloġija u li nemendaw id-deċiżjoni mill-naħta parlament u l-konsil. Ma nafx għax qed niddiskutu dan illum, però naħseb illi dan qed imur lil mill-poteri u deċiżjoni għandha titqiet mill-parlament l-ewwel. Ma nafx se niddiskutu ma madar punt. L-aħħar komment li xtaqt ngħaddi anzi tnej. L-ewwel komment ħadd ma semma dal-punt lanqas. Ir-ratifika ta' Trattat ta' Lisbona kif se ħalli dan impatt fuq dan id-dossier. Finalment, smajt xqar l-Onorevoli Helmer fuq gvernijiet li kontrollaw jinaqsu l-ispiża. Jiena naħseb li qed inħarsa hawnhekk lejn investiment. Investiment f'negozji li inkella ma se jkollhom aċċess għall kreditu. Għaxħet nitkelmu biss dwar is-suċċess ta' negozja kemm dan huwa l-argument bażiku, qed nitkellmu fuq anke l-inklużjoni, qed nitkellmu fuq implikazzjonijiet aktar wiesa. U dak li nippruvaw nagħmlu parlament u li nizguraw li dawk li ma jkollhomx aċċess għal kredit għad ġibanek mhumiex qed iselfu. Almenu għal tip ta' inizjattivi li nitkellmu dwarhom hawnhekk illum aħna rridu niżguraw li huma jkollhom aċċess għal kreditu. Imma ovvjament dan għandu jsir f'ċertu struttura rridu nkunu ċerti li l-affarijiet se jaħdmu, imma naħseb li din hija ħaġa kemm xejn aktar pożittiva minn negattiva. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Silvana Rapti u wara is-Sur Triana Una Rena. Dia Prodre, sa' sefkaristo. E, Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi ħafna ukoll is-Sinjura Kinga Gons għax-xogħol eċċellenti tagħha. Xtaqt ngħid Jena naqbel perfettament ma l-punti li saru mill-Universit Serkas u xtaqt ngħid ukoll il-mod kif nimplementaw deċiżjoni li tittieħed hija xi ħaġa importanti ħafna. B'konsegwenza meta wieħed iqis il-fatt illi hemm il-laqta soċjali tal-Ewropa u li qiegħda taħt periklu serju, irridu nżommu f'moħħna illi ma rridux nispiċċaw neħdu pozizjoni fejn neħdu l-flus mnant il-senjuri biex ntuwa mill-fqar miex soluzzjoni. Irridu però nwaslu flus il-dawk li ġenwinament għandhom bżonn. Sabiex il-flus li jaslu għandhom ikunu fles li jirġaw jitlu lura fis-soċjetà permezz ta' mezzi u rotot ġodda. Sabiex naħlaq xtaqt ngħid illi il-flus mandomx jiġu mill-program Progress. Grazzi ħafna. Is-sur uh, Ungurenanu. Jena xtaqt nappoġġa approċċ aktar prudenti. Iva, mikrofinanzjamenti hija ħaġa tajba, però meta nitkellmu dwar flus ġodda, nitkellmu fuq metodu ġdid għaliex dan iwassal għal aktar pressjoni fuq il-marġini budgetari. Ħafna proġetti pilota jispiċċaw ikunu ta' periklu serju minħabba dan l-approċ. Flus ġodda jistaw ifissru ma jkunx hemm aktar proġetti pilota. Eżempju, għadni kem smajt minn pressjoni fuq il-marġini budgetari Pal per eżempju il-ħtieġa għal finanzjament, il-dekomissjonament ta' ċertu impjanti nukleari illi għandhom bżonn 300 miljun euro bejn 2010 u 2013. U dan ifisser illi 75 miljun euro kull sena se jittieħdu mill-marġini u dan iwassal għal 37 miljun euro fil-marġini f'dan il-każ. Għal daqstant naħseb illi sabiex nisiltu flus mill-marġini taħt eh, dan l-isfond ta' pressjoni minn preċedent mhuwiex approċċa li grazzi. Grazzi ħafna. Jiena ma nafx eh, xjaddi fil-arbitraċ tal-grupp tal-PPE ma niskanta bil-diskussjoni li għaddejja għamnek għalix eh, fil-komissjoni fil-komitat ikon il-grupp tal-PPE i-vota skont dak li konna ftemna għamnek u fil-komitat tal-budget qed jgħidu għaluli li l-grupp tal-PPE qed ħejjiruħu biex jappoġġa l-istess strateġija għalhekk naħseb illi fis-sustanza irrid nitħlu irridu nitħlu ftit f'dan eh, l-argument dwar l-użu tal-flus illi jittieħdu mill-marġni nistgħu ngħidu verament illi dawn huma flejjes ġodda u li se jkollu impatt fuq il strategija ta' deficit budgetarja u l strategija tal-istati membri ma rridux noqogħdu nidħlu f'debattitu teoretiku hawnhekk imma ma naħsibx illi dan huma flejjes ġodda aħna qegħdin nużaw il-marġni, il-flus li hemm fil-marġni. Issa dwar is-sustanza meta jiena nara il-riżultat tal-ewwel qari tal-eżami tal-budget fil-Parlament, dan il-Parlament u tim il-krizi li hija għaddejja minna l-Unjoni Ewropea silet tlet prioritajiet il-finanzjament tat-tieni eh, parti tal-pjan tal-kupru, il-ġestjoni tal-krizi tal-settur tal-ħalib u dan il-programm għal-mikrofinanzjament. Dan huwa program illi ġi mażul bħala wieħed mill-prioritajiet tal-Parlament fin negozjati tal-Konċiljazzjoni tal-Budget u jiena rrit najt illi nara li tkun ħaġa tal-iskantament illi il-komitat illi propja kella taħdem fuq dan il-proġett għettajt li hija kontra għal raġunijiet budgetarji illi mandomx jitħlu fil-loġika tagħha imma ta' kumitat ieħor illi kien favur dan l-istess programm. U mbagħad ngħidilkom tielet argument. F'sitwazzjoni ta' kriżi Hemm żewġ eh, attitudinijiet li nistgħu nieħdu nalqu l-bib u nistennew li eh, tgħaddi jew inkella hemm possibilità oħra li niftħu l-bib u naraw x'nistgħu nagħmlu mal-oħrajn u nippruvaw insibu mod kif nimxu l-qudiem u jidirli illi tipikament dan il-programm ta' mikrofinanzjament jaqbel ma' din l-istrateġija. Ma tantx għandna mezzi biex aħna nimxu l-qudiem Dan il-proġett huwa taġġieħ lill-Unjoni Ewropea u dak li aħna nistgħu nagħmlu għall ċittadini tagħna l-iktar dajfa. U jekk jekk aħna rridu nifinanzjaw dan, irridu morru lura fuq dak illi aħna eh, iġġilidna lih fil-kuntest ta' progress. Allura mela miex lura mhux il-qoddim u jekk dan il-Parlament wara l-elezzjoni fil-ambjent li qegħdin fih bħalissa nibatu messaġġ li dan il-kumitat mhux qed jappoġġa din il-proposta naħseb illi nkunu ħadna falsa stikka u nittama illi Izmin sejtina parir u illi eh, nerġaw naħsbuha din il-pożizzjoni tagħna. Signor Moran. Just di. jiena irrit eh, ngħid kelmtejn għal eh, l-intervent tiegħek. Dak li jiena għad fuq il-PPE u dak li qal ir rapporter ma kellu xaqsam xejn ma' sustanza ma lan politiku u strateġiku tal-mikrofinanzjament li aħna ivvotajna favuru li aħna nappoġġawh u li aħna nidqinna għal ħafna snin nġildu fiħdan dan il-Kumitat għall inklużjoni attiva u l-integrazzjoni soċjali permezz tal-integrazzjoni professjonali. U dan huwa mezz li aħna nistgħu nażaw u aħna dejjem ġilidna favorih. Fav dak illi intqal kien jirrigwarda il-mezzi u mhux il-finijiet. Inti kont qed titkellem dwar il-an u jiena rrid ngħidlek illi l-intervent tiegħi kien dwar il-kif se nilħqu lan tagħna. Hija ħaġa normali illi kultant ikun irridu nilħqu l-istess għan imma ma naslux l-istess triq illi biex nirix naslu għalih. Għalhekk, Sinjora President, tista' tabda, tabda fuqna u temmen illi aħna għandna l-istess għan tiegħek. Grazzi ħafna tal-kummenti ta'kom u ta' din id-diskussjoni fuq il-mikrofinanzjament. Aħna kellna laqgħa tal-għodu fil komitat tal-Kriżi Kien hemm sentenza li kienet ferm importanti. Aħna għedna li għandna bżonn iktar xogħol fl-Ewropa biex intejbu l-arfin tagħna fi rigward tal-credit market dan il-moment. Għanna bżonn niżviluppaw eh, skills ġodda intrapriża ġdida li ħatkun viabli iktar tard biex bekk inkunu nistgħu nofu iktar flus fuq taħriġ, fuq mentoring u qed insemmi dan għaliex għannof u l-flus fuq dan u għaffermi importanti għalija li ma jkonniex wis fl-implementazzjoni tal-programm u jiena nispera li nistaw nibdew it-trialogu id-data bħalissa tidher li se tkun 16 ta' Novembru u kif smajt mid-diskussjonijiet ta' qabel mal-Kunsill u l-Kummissjoni hemm xi min qed jaċċetta li ċertu argumenti biex bekk nikkonsidraw il-marġini għal bħala rizorsa possibbli għal mikrofinanzjament u għal faċilità mikrofinanzjarja. Umbat naraw eventualment jekk nistawx ninvolvu istituzzjonijiet mhux konvenzjonali għal mikrokreditu u mbagħad inkunu nistgħu wkoll nifinanzjaw il-capacity building mill-progress mil budget. Huwa diffiċli ma nużawx dan il-flus, però dan huwa parti mill-progress u rridu nkomplu dan id-dialogu. Nixtieq nisma l-opinjoni tal-rappreżentanti tal-Kummissjoni Meta nitkellmu dwar l-ammont ta' flus li għal darbohra din ġiet eh, msemmija bħala flus li qed jirvolvu li jirritornaw jirritornaw lura l-budget tal-Unjoni Ewropea, aħna għandna insibu iktar risorsi għal relaunch package ta' 2.5 biljon u ta' 7.5 biljun euro is-sena d-dieħla jiena nispera li aħna nistaw natu finanzjament minn dan il-marġini. Ejja nibdew it-trialogu malar kemm jista' jkun u nibdew il-proġett malar kemm jista' jkun. Jiena naħseb li għanna namlu dan wara rapport ta' Harkins, un bat inkunu nistaw niġu involuti wara diskussjoni ta' rapport. Grazie ħafna. Monsieur Yes, uh, um, um, Chairman, can, can, I, can I... Signora President, jena xtiq najt li il-PPE huwa favur il-mikrofinanzjament Però rridu nsibu modi razzjonali kif nifinanzjaw dan il-proġett. Jider li dimiex kwistjoni ta' jekk u ser jiġri iżda kif ser jiġri. U importanti ħafna li l-pożizzjoni tagħna tiġi miftema sew. Grazzi. Merci. Grazzi ħafna. Jider li ma' ħadd iktar li jixtieq jintervjeni għalhekk nalqu fuq dan il-punt infakkarkom li eh, biex namel pjaċir li sur kaza dan il-punt il aħna se nivotaw fuq għada mid-disa il-qoddim se jkun uh, l-aħħar punt li nivotaw fuq għada fil-ħodu. Imma bat aħna se jkunna neżaminaw dan it-test waqt il-plenarja f'Diċembru. Mela għalaqna fuq dan il-punt fuq l-agenda u naddu għal-punt li jmiss il-punt numru 8 jiġifieri l-abbozz ta' opinjoni ta' Sinjura Hawkin dwar is-Sena Ewropea ta' Volontarjat jiġifieri fis-sena 2011 Qabel ma nagħti l kelma lill rapporter tagħna nixtieq nifirħilha talli aċċettat ukoll nirringrazzjat talli aċċettat li taħdem f'kundizzjonijiet diffiċli ħafna għaliex minħabba l-limitazzjonijiet tal-kalendarju tal-kumitat rilevanti kien hemm ħafna nuqqas ta' ċertezza u eh, kella tħaffef ħafna u għal darbohra nixtieq nirringrazzja tal-spiritu ta' kooperazzjoni illi qed eh, jippermettilna illi nkunu involuti hawnhekk f'din id-diskussjoni. Thank you, eh, Madam Chairperson. Grazzi, Signora President. Inti referejt għal timetable u nixtieq ngħid lill-membri li bħalissa Dan huwa taħt proċess ta' konsultazzjoni u r-raġuni għalfejn aħna deċidejna li naġlu il-proċess naħdmu ma' rapporter kien il-fatt li il-Presidenza Svediża garantiet li ser ikun hemm konsultazzjoni ta' vera u ser jieħdu konsiderazzjoni eh, il-pożizzjoni tal-Parlament għaliex wara Lisbona dan waqa taħt proċess ta' konsens, iġifiri l-Parlament irid jgħid iva jew le mingħajr ma jkollu l-ebda impatt fuq id-dettalji tad deċiżjoni li jittiedu. Għal daqstent aħna zrinna l-proċess, però naħseb li fil-bidu dan kellu jmur fil-plenarja f'Deċembru. Fil-fema tiegħi jekk dan ma jmurx fil-plenarja f'Novembru, dan ser jaqta' taħt it-Trattat ta' Lisbona u allura ser jittinbidel il-bażi legali. Però din nistgħu nispjegawha iktar fid-dettall għand dawk li jafu iktar dwar dan is-suġġett. Is-Sur Surjes għalilna li x-Shadow Rapporter ser jagħmlu laqat mal-Presidenza Svediża aħna ma nirċevejna l-ebda risposta sissa, però deċidejt li ma noqgħodx nippressa qabel ma jkollna opinjoni min naħa tal-Kumitat hawnhekk, pero nispera li dan ikun għadu l-kas xorta waħda għaliex naħseb li ser kun utli. Nixtieq nadi żewġ kummenti dwar elementi ta' Source kojem jiena naħseb li dawn huma ferm importanti sa ċertu punt għal dan il-kumitat. Hemm żewġ emendi partikolari, emenda 4 u 11 huwa bidel il-frażi professional skills għal social skills u emenda oħra huwa bidel il-frażi economic cohesion għal social cohesion. Jidirli li qed jagħmel xi tibdiliet hawnhekk u jiena naħseb li kemm il-koeżjoni ekonomika kif ukoll soċjali huma kemm eh, huma importanti kif ukoll dawk professjonali u soċjali huma importanti. Issa, barra minn dan aħna kena wkoll laqa ma ħafna minn shadow rapporters tal-ħodu. Kellna laqa eccellenti fejn irnexxina niksbu ftehim pratikament fuq il-kwistjonijiet kollha daħlu l-emendi u nispera li nkunu nistaw nissortjaw dawn l-emendi il-lejla, pero jider li ma kienx hemm kwistjonijiet ta' barra minnaw. Jem żewġ kommenti fuq l-emendi tiegħi stess, se nżomm fil-qosor għax naf li oħrajn jridu jitkellmu wkoll l-ewwel emenda. ġi suġġeri, ġiet suġġerita biex issaħħaħ il-bażi legali, it-tieni il L-emenda oħra li jena konsidrajt bħala ferm importanti hija li ninkludu il- prinċip ta' demokrazija li għaffarm importanti fil-volontarjat u kol l-inklużjoni ta' nota dwar l-intergenerational volunteering u kol biex nassiguraw li l-volontarjat jipromuovi inklużjoni soċjali, eh, ġlida kontra razzizmu, eh, kontributi interkulturali, interetniku u interreligjus u kol. Jena nimmaġina li il-kommenti l-oħrajn il-kommenti l-oħrajn li għandix nadi huma li hemm opportunitajiet tal sinerġiji matul din is-sena b'bosta programmi Ewropej li diġà huma eżistenti u wkoll bil l-Olimpijadi speċjali tal-2011 Ovvjament hemmhekk se jkun hemm ħafna volontiera li jkunu qegħdin jipparteċipaw allura hemm opportunitajiet kbar għal sinerġiji biex il-volontarjat isir iktar viżibbli u biex bekk iktar ċittadini Ewropej ikunu jistgħu jirrikonoxxu l-valur tal-volontarjat. Kwistjoni oħra li qajjem tawek kienet dwar il-valur ekonomiku tal-volontarjat. Sissa, 31 pajjiż madwar id-dinja u 6 pajjiżi Ewropej tal-Unjoni Ewropea qed jużaw il-UN Hamburg li tikkludi il-kontribut mhux ta' profitt tal-ekonomija bħal pereżempju tagħmelek ir-Repubblika Ċeka, l-Belġu, etc. Dan kollu juri li jista' jkun hemm profitti ta' madwar 5 għal 8% tal-GDP mill-volontarjat. Allura, waqt li bosta nies huma konxi tal-impatt soċjali tal-volontarjat, l-impatt ekonomika u importanti għandu jkun parti ehm, mill-konsiderazzjonijiet tagħna u wkoll l-ILO qablet ma' John Hopkins u l-UN biex nintroduċu il-volontarjat, il-miżura tal-volontarjat fil-Uffiċċju tal-Statistika jiena li naħdem fuq dan ma' Sir Hopkins għal ċertu żmien u naħseb li qegħdin nagħmlu xi progress fuq dan. Xin għal xin jis jekk inti ma stax tot il-volontarjat allura dan ma joċ, allura naħseb li huwa tajjeb li noddu il-valur ta' dan il-volontarjat. Żewġ punti finali Jena saqsejt għal zieda fil-budget minn 6 miljon għal 12 miljon jekk nagħtu daqatajn lejn snin oħrajn taraw li il-budget kien ħafna iktar għali minn 6 miljoni u jien finalment irtirajt la żewġ emendi tiegħi fejn jgħidu li il-Kommissjoni tista' tkopri madwar 80% tal-infiq, però jiena ma kellix tħassib fuq dan, pero naħseb li kienem xie xi dwar il level tal-kofinanzjament li jista' għajem xie problemi għal ċertu pajjiżi u għahna ovvjament ma rridux li dan ikun il kas Grazzi ħafna. Grazzi nispera nisma' kummenti minna naħa tagħkom. Grazzi ħafna, Sinjura Rapporter, is Jutta Steinruck. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte auch Frau Hakin danken für den guten. Grazie ħafna, nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Harkin għal rapport bilanċjat u ferm tajjeb u għal kooperazzjoni kostruttiva li kellna dan l-aħħar u importanti li ngħidu dan. Nixtieq nagħmel żewġ kummenti, naddi żewġ kummenti aħna għandna amenda konġunta mal-ħodor li titkellem dwar is-sigurtà f'każ ta' xi inċident. Per eżempju, ħsara personali jew inkella ħsara lil eh, persuni terzi. Għanna rridu li din tkun koperta. It-tieni punt huwa dwar ġittijiet ta' pensjonijiet. Jiena naħseb li dan huwa benefiċċju għas-soċjetà. Għandu jkun possibbli li niksbu drittijiet ta' pensjonijiet. Allura dan huwa eżempju li aħna nixtiequ nofru lil pajjiżi oħrajn fi spiritu tal-aħjar prezzi. Grazzi. Merci. Grazzi ħafna. Eh, Signora Karima Deli. Grazzi ħafna, Signora President. Pala rapporter, għall-opinjoni fil-Kumitat tal-Svilupp Reġjonali votajna fuq dan rapport tal-ODU u nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Orken għal xogħol illi għamlet għal kooperazzjoni ta' ħafil. kuntest għaliex il- volontarjat eh, eh, ma tantx kif pożizzjoni tajba kena nistannew it-trattat ta' Lisbona, mbagħad kien hemm bżonn pressjoni tal-Presidenza Svediża illi rridu jinkluduh fil-budget, eh, eccetera. Jena rajt b'attenzjoni l-emendi u naħseb illi dak illi prezentat Sinjora Hawken issaħħu il-test, il-tisħiħ tal-budget u il-rikonoxximent tal-valur tal-volontarjat. Imma rrit najt u koll illi aħna prezentajna xie emendi. l ewwel net emenda illi se tisħaq fuq il-kriterji tal-ġnus matuqa dwar il-differenza bejn il-volontarjat u xogħol ta' karitatevoli. Dan għandu iħeġġeġ il-kull stat biex joħloq statut separat għal volontarjat Għalek, bżon li kunem kondizjonijiet tal-xol għal-xol tal-volontarjat. Tini ħaġa jalli ma nistawx bebda mod nissostitwixxu il-volontarjat eh, u nħawduha ma' xogħol imħallas. Ġifir l-awtoritajiet pubbliċi ma jistawx jinqdew bix xogħol tal-volontarjat biex jisir xogħol bispejjes inqas li għandu jsir mill-servizzi u mill-amministrazzjonijiet tagħhom. Barra minn hekk kif qalet is-Sinjura Hawkin element da li tajt li sena tal-volontarjat hija sena ta' solidarjetà ta' kooperazzjoni għalhekk sena għal ġlieda kontra kull tip ta' diskriminazzjoni u għalhekk hemm bżonn li jkollha statut li tkun eh, jikun jott għal residenti kollha barranin f'kull stat membru. Un-bat irridu dis-sena wkoll in, niggarantixxu lil dawk li jagħmlu volontarjat il-ħarsin anki fuq il-livell tas saħħa ħafna volontari jintbatu pereżempju fuq siti fejn ikun hemm ħafna asbestos. Hemm bżonn li noffrulhom il-protezzjoni meħtieġa kemm għal dak li għandu xaqsam ma' sikurezza u s-saħħa. U fl-aħħar nett is-Sena Ewropea ta' Volontarjat kif ifakkar wieħed mill-konċetti tal-Unjoni Ewropea propri promozzjoni tal-paċi. Din is-sena trid tifoka iktar fuq il-fatt li l volontarjati wassal għal eh, ħidma għal paċi imma wkoll wassal għal kooperazzjoni bejn it-tramuntana u nofsinhar u jfakkar ukoll eh, ekonomija li tkun soċjali u li tagħti solidarjetà. Grazzi ħafna, Sir Ċevasovu. Köszönöm szépen, elnök Jiena il-rapporter tal-PPE aħna bilna fuq l-elementi kollha aħna prezentajna xi proposti għal xi riform, riformulazzjoni ċerta ta' ċerti elementi fit-test dawn il-proposti kienu maħsuba biex nkunu nistaw namlu distinzjoni bejn il-xol volontarju mis xol imħallas ma rridux inħaltu iż-żewġ kunċetti u mill-banda l-oħra proponejna wkoll illi għandna nagħtu attenzjoni li eh, demokrazija żagħżugħa tal-Unjoni Ewropea u il fejn il-kofinanzjament joħloq ħafna problemi aħna qabilna mal-proposta illi l-ammont ta' flus jgħaddi minn 6 miljuni ta' euro għal 12 miljun euro. Din id-demokrazija il-ġdida, soċjetà ċivili u l-volontarjat huma fenomeni fraġli ħafna u proposta oħra jek tippermettu li aħna nixtiequ li din ma tkunx biss is-sena 2011 li tkun is-sena tal-volontarjat imma anke fis-snin li ġejjin. Grazzi. Si, uh, Grazzi għaw xaħatiħor li jishti intervjeni. Jideri li dan mux il-kas ma webda rappresentant tal-Kummissjoni. Signora Rapporter, nerġanat il-mikrofonu lilek biex tikkonkludi fuq dan dibattitu. Grazzi Signora President. Kif qalu bosta kellima, aħna qed naqblu bosta kwistjonijiet għajmu dwar l-assigurazzjoni, s-saħħa s-sigurta, jena nesta naċċetta daw l-emendi. Jġin diskutu dik dwar drittijiet tal-pensjonijiet u nimmaġina li nistaw eh, nirranġaw il kliem hemm ukoll il- differenzi bejn karità u volontarjat. Jena naqbel ukoll mela ħajkellim fejn għal li maniex nisostitwix il-volontarjat għal xogħol imħallas u koll rridu nirrevedu emenda 11 fejn najdu li il-volontarjat mandux jieħu post xogħol professjonali u imħallas. U koll jiena naċċetta suġġeriment tiegħu dwar il-demokratiji dak kollox minn naħa Signora President. Merci, Madame la, la... Grazie ħafna, Signora Rapporteur. Mela għad baqalkom żmien sa l-aħħar ta' sa ta' din il-ġurnata biex eh, tamlu issa rridu nitkellmu dwar il-kalendarju kif għattilkom fl-introduzzjoni kienem bidla fl-istrateġija u kienem xie esitazzjoni f'dak li rigwarda l-istrateġija f'fihdan tal-Kumitat tal-Kultura għal-daqstant nishtiq nerġa' nirringrazzja lil relatur u eh, relaturi kollha fil-fatt illi aċċettaw illi jaħdmu bl-Ingliż biex jaħdmu malajr u biex illum irnexxina niksbu r-riżultati li ksibna. Aħna nifutaw għada fuq l-emendi kollha illi proponiet is-Sinjura Hawking u l-Kumitat għal kultura innifsu u mbagħad il-Kumitat jivvota fit-23 ta' Novembru wara li jkun eżamina it-test fl-10 ta' Novembru dejjem ovvjament l-aħħar ġurnata l-iskadenza għal prezentazzjoni tal-emendi huwa fit-12 ta' Novembru. Illum qed ngħidilkom hekk imma kultant l-affarijiet jinbidlu indipendentement minn dak li nkun għattilkom jiena għalhekk issa għalaqna fuq dan il-punt għandi responsabilta issa li n-sospendi il-ħidma tagħna għaliex il-kummissarju għal-Munja se jina għatmana fil-ħamsa. Dini ħaġa perikoluza ħafna għaliex dejjem ikun hemm xi persuni li joħorġu merġa' jiġu Imma nistidinkom il-koll li terġaw lura f'din il-Kamra fil-ħamsa biex ikonna dan l-iskambju ta' opinjonijiet mal komissjoni Grazzi ħafna lill-interpreti li qegħdin eh, jaħdmu mana bla nifs. Grazzi.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

Chers collègues, je vous propose de reprendre euh, notre séance. Kollegi, nerġaw nibdew bil bil-ħidma tagħna. Imma ma tafu l-kolleġġ kien serġa' jiltaqa' wara nofsinhar u minħabba dan il-kontest il kommissarju il munja Kalib għamek sal-aħħar. Issa, natiħ il-kelma U fir realità ta' dak li huwa għaddej bħalissa d-dimensjoni soċjali tal-kriżi u l-impatt fuq is-sistemi ta' protezzjoni soċjali tal-kriżi. Sewċ raġunijiet preċiżi qed iwastuna biex ikollna din il laqgħa mal-Kummissarju llum għaliex fil-14 ta' Ottubru l komissarju adottat fuq il-proposta tal-Kummissarju komunikazzjoni fuq il-viabilità tal-finanzi pubbliċi dimensjoni ta' sistemi soċjali u illum l-aħħar eh, tbassir eh, fuq l-ekonomija ħarġu il-umma previżjonijiet tal-ħarifa u dawn ovvjament huma rilevanti ħafna lina. Minar ma naħli iktar ħin, nirringrazzjak sur komissarju tal-jena għatmana u natik il-mikrofonu. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jekk jekk tippermettu li se nitkellem bil-lingwa tiegħi bl-Ispanjol. L-ewwel net irid ngħid li jiena sodisfatt u kuntent ħafna li qiegħed hawnhekk magħkom illum war nofsinhar biex nindirizza dan il-kumitat għal l-affarijiet eh, li rigwardaw l impjieg fil-dan ħdan il-kumitat Miex l-ewwel darba illi kell opportunità li nitkellem magħkom hawnhekk f'dan u anke fil-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi mexi minn Pervanx Perez u intom għamiltu it-talba tagħkom f'dak il-mument. Jiena kuntent ħafna li qed hawnhekk illum biex nitkellem magħkom dwar is-sitwazzjoni ekonomika kif ġiet evalwata fil-kuntest tal-previżjonijiet tal-ħarifa li ġew ippreżentati il-bieraħ Illum dan ġi prezentat lil kulleġġ tal-Kummissarji u nixtieq illum ukoll niddiskuti magħkom ir-rapport dwar is-sostenibilità u l-tbassir fuq meta ta' żmien twila għal finanzi pubbliċi xi ħaġa dan ir-rapport inħareġ f'Ottubru. L-ewwel nett. Nixtieq ngħidilkom xi ħaġa dwar dak li kont qed ngħid il-bieraħ taħt il-, -bieraħ, taħt il titlu tal-reċessjoni, reċessjoni intemmet fil-tieni parti tal-2009 edha turi xejra iktar pozittiva skont l-indikaturi illi aħna għanna kemm indikaturi ta' l-impik u anki dawk tal-fiduċa. Dan it-titjib donajna bieħ fit-tieni parti ta' din is-sena imma b'mod aktar ċar kien propju fit-tielet uh, tlet xhur tas-sena u nittamaw li dan it-titjib ikompli fir rabat tlet ta' tas-sena u wkoll fl-2010. Dan l-aspett pożittiv ferm ta' tbassir u tal-previżjonijiet ovvjament irrid jiġi suġġett għal spiegazzjoni dettaljata hemm ħafna indikaturi pożittivi imma hemm ukoll ħafna elementi illi jikkawżawna tħassib għal eh, parti medjana tal-kriżi issa l-indikaturi ta' fiduċa pereżempju il-livell ta' qatt. Skont id-bassir tagħna il-qat qiegħed jiżdied u se jkompli jiżdied anki tul l-2010 fil-biċċa l-kbira tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea għandna ċifri maquda għall unjoni Ewropea u dawn il-ċifri tal-qat se jkunu oljien ħafna. Anki fl-2011 ċerti pajjiżi l-qat se jkompli jizdiet kif għattilkom għana l-ewwel analizi tal-kriżi illi saret waqt il-periodu ta' qabel tal-tbassir ekonomiku u reazzjoni negattiva għal għat ir-rata tal-għat u l-ħolqin ta' impjiegi tul din il-kriżi. Hemm ċertu sbilanċ, ċertu differenzi bejn il-tieni tliet xhur tas-sena u t-tielet kien hemm tnaqqis fl-impik Eh, iktar minn 2% ta' l-impiegi u dan l-iżvilupp negattiv fis-settur tal l-impiegi se jkompli anki matul is-sena d-dieħla. Alla volja il- ċifra ġenerali hija waħda pożittiva u biss fl-2011 fiż żona euro illi it-bassir tagħna jurina illi se nkunu nistgħu nżommu il-livell ta', ta impik u se jkun hemm żieda fil-rata tal-impik imma mux se nkunu nistaw nassorbu il-perċentwali ta' għat li ġie kawzat mill-krizi, għalek jek aħna naraw l-impatt soċjali tal-krizi, dan se jkompli wkoll. U skont l-analiżi tagħna aħna wasanna għal konklużjoni illi għalissa aħna se nkomplu se jkollna nkomplu bil-politiki ta' stimolu fiskali u eh, politiki mikroekonomiċi, politiki illi joħolqu l-impjek anki tul l-2011 u jekk dawn iċ-ċifri jiġu konfermati mbagħad ikonna l-opportunità biex nżomajnina fuq dak li qed jiġri fix-xhur li ġejjin u biss wara l-2011 illi aħna ikonna ċifri eh, komuni li l mbagħad illi nirtiraw il-miżuri ta' stimulu għalla vola se jkonna nkomplu bil-miżuri attivi fis-suq tax-xogħol sabiex niżguraw illi l-impatt jibqa' pożittiv fuq it-kabbir tal-impjegi. Tieni aspett negattiv ikkawżat ukoll mill-kriżi skont dan it-tbassir minkejja il-fatt li kien hemm żieda fit-tkabbir kif propju il-livell ta' dejn pubbliku kemm rigward dejn tal-familji u anki dejn tal-intraprizi. Dak illi qed naraw propju huwa aġġustament fil-bilanċi eh, fil-deliveries u fil-leveraging imma din hija xi ħaġa li edha toħloq ħafna problemi ta' dejn pubbliku. Dan id-dejn pubbliku minkejja l irkupru eh, se jibda fl-2010 u jkompli fl-2011 mhux se jonqos fl-2011 għal-menu skont id-bassir li għandna għalek dan ifisser li se jkun hemm bżonn ta' sforz ta' konsolidazzjoni fiskali fis-snin ta' wara il-kriżi illi se tħalli inqas marġni ta' manuvra li aħna għanna għal finanzjament ta' politiki pubbliċi li jumbat iwaslu għat tisħiħ ta' tkabbir. jew biex isaħħu wkoll il-sistemi ta' sigurtà soċjali għalhekk il-marġni ta' manuvri li hemm li għandhom il-finanzi pubbliċi wara il-kriżi se jkunu taħt bħafna pressjoni għal bosta snin bħala riżultat tal-żieda ta' malajr fid-dejn pubbliku u anke minħabba l-użu ta' riżorsi pubbliċi biex eh, nifinanzjaw eh, pjanijiet għal eh, stimolu fiskali u finanzjarju. Kumment eh, finali minnaħa tiegħi li huwa marbut ukoll ma l-ekonomija b'mod ġenerali u anki l-ekonomiji tal-familji. Fl-2009 l-2010 2011 et naraw illi hemm riski ta' inflazzjoni u rridu niskuraw illi il-riski ta' deflazzjoni issa mill-leaders parixxaw imma rridu nżommu għajnejna fuq is-sitwazzjoni. Madana kollu situazzjoni sitwazzjoni tidher pjuttost kalma bħalissa u dan ifisser illi fost affarijiet oħrajn il-poter li jixtru, il-poter tax xiri li għandhom il-familji qiegħed jiżdied minn inflazzjoni inesistenti jew inflazzjoni baxxa ħafna li inflazzjoni li hija edha issa bħalissa kontrollata. Mhux qed ngħid li m'hemmx riski, hemm riski f'dak li rigwarda tkabbir u inflazzjoni, imma skont l-analiżi tar-riskju li għamilna il eh, taqlib illi aħna rajna sissa eh, fisser illi riski jibbilanċaw il-xurxin. U li memx xejriet ta' inflazzjoni. U issa nixtieq ngħaddi biex nikkummenta dwar is-sostenibilità fuq meda ta' żmien twila fuq is-sistemi ta' kontabilità pubblika. Tlet snin wara l-ewwel rapport illi sar fl-2006 il-Kummissjoni fl-imkien ma' 27 stat membru ħejjet rapport fuq is-sostenibilità fuq medda ta' żmien twila tal-kontabilità pubblika. Il-Kummissjoni wkoll abbozzat komunikazzjoni li ħarġet fl-14 ta' Ottubru illi tmur id-fit ma' dan ir-rapport. Ovvjament hemm ukoll rapport fuq il-previżjonijiet fuq medda ta' żmien twila u dan il- rapport huwa bbażat fuq analiżi kostanti ipotetika tal-analiżi taħna ma nitkellmu dwar xejriet, sejriet fuq sena jew tnejn Dawn huma affarijiet differenti minn meta wieħed jitkellem dwar 20 eh, ta' snin, 10, 20 jew 30 sena dawn huma ċifri li jridu jiġu eh, korretti u irrid isir permezz ta' eh, deċiżjonijiet ta' politika ekonomika jew politika soċjali jew inkella bidliet fl-ambjent ekonomiku. Imma aħna qegħdin inqisu dan kollu fil-dawl ta' xejriet u previżjonijiet għal ġejjien sabiex ikunu nistgħu nwieġbu għal mistoqsija x'se jiġri jekk aħna ma nagħmlu xejn fir-rigward ta' sostenibilità tal-fondi pubbliċi. Aħna użajna l-informazzjoni illi kellna bħala puntatlu ħadna il-finanzi pubbliċi, rajna il-ċifri ta' tkabbir ta' impik u għabbażi ta' dan kollu aħna ħejjejna dan il-rapport. Dan il-rapport ikkonkluda. bat ta' previżjonijiet li jisħoqilhom l-attenzjoni tagħna u nittama li jisħoqilhom l-attenzjoni tagħkom ukoll b'mod partikolari peress illi la darba ħna nkunu analizzajnijom ċerta attenzjoni u reqqa, dawn l-analizi eh, mbagħad għajmu ċertu tħassib fih dan il-Kummissjoni. Jiġifieri il-Kummissjoni se jkollha bil-fors tagħmel xi ħaġa. Loġikament l-ewwel ħaġa li aħna minna huwa li qabbilna l-konklużjonijiet tar-rapport tal-2009 ma' dawk tar-rapport tal-2006. Jiġifieri spazju ta' tliet snin x'ġara f'dawn it-tliet snin. Dawn it-tlet snin rajna li nqalat il-kriżi, il-kriżi li bdiet fl-2007, komplet fl-2008 u s-sitwazzjoni tal-kontabilità pubblika u l-livell ta' l-impjek hija differenti u sfortunatament hija qar mis-sitwazzjoni li kellna fl-2006 jekk aħna naraw ximbidel fil-previżjonijiet demografiċi f'ċerti pajjiżi rajna illi kien hemm titjib fi situazzjoni demografika fuq medda ta' żmien twila. Kien hemm biżejjed fatturi ċari illi eh, eh, f'ċerti pajjiżi kien hemm flussi migratorji lejn ċerti pajjiżi f'dawn l-aħħar tliet snin waslu għal bidliet sostanzjali fil-previżjonijiet demografiċi illi ttejbu s sostenibilità demografika fil-kuntest tal-iżvilupp tal-popolazzjoni. Għalhekk dawn il-flussi migratorji f'pajjiżi oħrajn forsi mhumiex daqshekk qawwijin, mhumiex daqshekk sinifikanti u maħniex qegħdin naraw xi tibdil partikolari f'dawn il-pajjiżi. Fit-tieni element hemm differenza bejn il-pajjiżi differenti wkoll għax wara tliet snin rajna il-konsegwenzi ta' tixjieħ tal-popolazzjoni fuq il-previżjonijiet demografiċi u anki fuq is-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi. Rajna u koll illi kienem ħafna pressjoni fuq l-analizi tagħna għaliex ovvjament il-kondizjonijiet li taħtom il-tixxieħ tal-popolazzjoni se tpoġġi pressjoni fuq il-finanzi pubbliċi hija qar illum milli kienet let snin ilu. It-tielet net kien hemm bidliet ukoll fil-każ ta' ċerti pajjiżi minħabba deċiżjonijiet u riformi illi ġew approvati biex itejbu jisaxħu s-sostenibilità għalhekk mod ġenerali meta wieħed iqis il-kriżi u r-riżultati għandna dawn il-previżjonijiet demografiċi ġodda dawn il-miżuri li ġew adottati dak kolli għandu x'jaqsa riformi biex intejbu s sostenibilità hemm l-immigrazzjoni wkoll. U jekk wieħed iqis dan l-aspetti kollha jara illi hemm ħames pajjiżi, ħames stati membri li skont l-analiżi ta' dan ir-rapport juru li qegħdin f'qada tajba meta wieħed is sostenibilità fuq meta ta' żmien twila tal-finanzi pubbliċi dawn huma pajjiżi li jirrappreżentaw riskju baxx ħafna hemm tliet pajjiżi Skandinavi l-Iżvezja, l-Finlandja u d-Danimarka u żewġ stati membri ġodda. Ġifieri il-Bulgarija u l-Estonja. Wa veru illi mhix l-istess ħaġa li wieħed ikollu sostenibilità b'riskju baxx minn perspettiva fuq meta ta' żmien twila għall finanzi pubbliċi. Il-pajjiżi Skandinavi huma fost il-pajjiżi l-iktar importanti fid-dinja u pajjiżi oħrajn ukoll. Fil-każ tal-Estonja u l-Bulgarija mhumiex l-istess ħaġa. Meta wieħed taqabbel dawn it-tliet pajjiżi Skandinavi ma' żewġ pajjiżi l-oħra, imma tul is-snin rajna illi fil-Bulgarija u fl-Estonja l-affarijiet marru għall-aħjar, eh, ma s-situazzjoni tista' tinbidel imma bħala punta tluq l-analiżi trid is eh, bħala bażi is-sistema ta' sigurtà soċjali. Għalhekk dawn huma ħames pajjiżi illi jirrappreżentaw riskju baxx issa bħala mm, hemm il-Belġu, Franza, l-Italja, l-Ungerija, l-Lussemburgu, l-Awstrija, l-Polonja u l-Portugal. Dawn huma jirrappreżentaw riskju medju. Jiġifieri madwar nofs il-pajjiżi li għamlu parti mill zona ta' l-euro u żewġ stati membri ġodda jiġifieri eh, l-Ungerija u l-Polonja. F'ċerti każijiet dawk li l-pajizi li rappresentaw il-riskju medju li u li aħna jom għandhom xaqsmu ma' deficit tal-budget u dejn publiku fil-waqt li f'każijiet oħrajn hija iktar kwistjoni ta' l-istimi ta' riżultati eh, ta' tixjieħ tal-popolazzjoni fuq meta ta' żmien twila u l-pressjoni fuq id-dejn pubbliku f'dawn il-pajjiżi. Ma meta wieħed jara l-indikaturi ta' sostenibilità li ntużaw għal rapport qed naraw illi ftit jewwiż dawn huma pajjiżi li nistgħu nqisuhom bħala eh, rappreżentanti ta' riskju medju. Mbagħad hemm 13 eh, il-pajjiż li jirrappreżentaw riskju oli riskju kbir. sitta minn dawn it-13 il-pajjiż għandhom indikatur li aħna nsejħulu indikatur ta' eh, tal-allarm jiġifier l-Irlanda, l-Greċja, anzi ħamsa jgħid il-kellim l-Irlanda, l-Greċja, Spanja, Slovenja u r-Renju Unit. Dawn huma il-ħames pajjiżi illi għandhom indikatur ta' twissija fuq is-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi fuq medda ta' żmien twila. Ġifiri, din hija uh, dan huwa l-ola indikatur ta' uh, allerta. Mela, xġara f'dawn l-aħħar tliet snin, xi żviluppi seħħu f'dawn il-pajjiżi differenti meta aħna naraw ir-riskju tas sostenibilità tagħhom hemm għaxar stati membri li il-pozizjoni tagħhom u l-qada tagħhom marret għall ar f'dawn l-aħħar tliet snin u mbagħad mill-naħa l-oħra hemm żewġ stati membri li grazzi għal riformi li ġew eh, eh introdotti bejn l-2006 u l-2009 raw titjib fis situazzjoni tagħhom minkejja snin ta' kriżi minkejja l-impatt tal-kriżi. U dawn huma eh, l-Ungerija u l-Portugali ġifiri l qada f'dawn il-pajjiżi minn minkejja l-kriżi. Din l-analiżi aħna qegħdin eh, neżaminaw il-politiki permanenti għandhom nejn ikonna sitwazzjoni fejn ikun hemm indikatur ta' riskju ola imma meta jekk jittieħdu deċiżjonijiet, anzi il-fatt li jittieħdu deċiżjonijiet meħtieġa nħossu li anke jekk is-sitwazzjoni kienet diffiċli kien hemm pajjiżi li xorta irnexxilhom it tejbul għada ta' pajjiżhom. Issa irridu naġġustaw l-istrateġiji differenti fil-pajjiżi differenti. Ma nistax ikonna definizzjoni ġenerali. Imma ftit ta' snin ilu qabel ma nħareġ l-ewwel rapport fl-2006, il-Kunsill Ewropew fassal strateġija li setat tkun u għanda tkun utli għal pajjiżi kollha tkun xi tkun is-sitwazzjoni li jinsabu fiha din hija strateġija li għanda tlet li toffri tlet alternattivi strateġiji li wieħed jimxi fuq strateġiji ta' konsolidazzjoni mill l-sbilanċi strutturali tal-finanzi pubbliċi u l-ristrutturar tagħhom fuq medda ta' żmien medja u titjib ta' sostenibilità fuq medda ta' żmien twila. It-tieni ħaġa li hija wkoll xi ħaġa ovvja jalli iktar ma jkun hemm qatt iktar ma jkunem perċentwali oli ta' nis, nis impiegati iktar ma jkunem nisa jaħdmu fil-voluti fis-suq tax-xogħol iktar ma jkunem nies li għandhom iktar minn 50 sena li kun għedin jaħdmu dan kollu sej tejjeb il-livelli ta' impik u iktar ma jittibu dawn il-livelli tal impik ovvjament Titjib is-sostenibilità fuq meta ta' żmien eh, twila tal-finanzi pubbliċi. It-tielet alternattiva għandha x'taqsam mar-riformi jew riforma maħsuba biex tejbu s-sostenibilità tas sistema tas sigurtà soċjali fl-iktar eh, sens wiesa ta' din it-terminu ġifir mhux biss pensjonijiet imma li fiq kollu li għandu x'jaqsam ma' t-ixieħ tal-popolazzjoni jew li ivarja skont il-pressjoni ta' kkawżata eh, mit-tixjieħ tal-popolazzjoni u l-pressjoni li dan jagħmel fuq is-sistema tal-pensjonijiet, fuq is-sistema tas-saħħa, sistema tal-kura b'mod ġenerali. Għalhekk meta aħna naraw l-isbilanċ strutturali tal-finanzi pubbliċi, meta wieħed iqis l-impik u l-sistemi tal-protezzjoni soċjali, irridu naraw il-responses il tagħna u jekk aħna napplikaw dan il-politiki nħossu li għandna nkunu nistgħu ntejbu s-sostenibilità fuq meta ta' żmien twila. Imma Issa rridu naraw kif se ntejbu l kwalità ta' rakkomandazzjonijiet illi eh, jinħarġu għall-Istati membri kemm fil-kontest tal-patta stabilità u tkabbir u anki fil-kontest tal-riforma tal-fondi strutturali li sa' issa issejħet l-istrateġija tal-Lisbona. Grazzi. Grazzi ħafna sur Kommissarju tal-li ċarajtilna ħafna affarijiet tal- Din hija sfida għal dawk eh, għalina il-koll fil-fatt li għandna responsabilità politika għandi l lista twila ta' kellima li edha titwal bil-sekondi kull darba li nħares il-fuq ikun hemm nies li jixtiequ jintervjenu għal daqstant nixtieq nitlob il kull wieħed mill-kellima illi jitkellmu fil-qosor għal daqstant nissuġġerilkom illi ma titkellmux iktar fit-tul minn tliet minuti sabiex hekk forsi konna ċans li nisimgħu minn għand kulħadd. Jiena se nsejħilkom flordni skont eh, ma intom tlabtu eh, li titkellmu. Issa Sinjura Lin nitloba li tagħti eżempju tajjeb u wara sur Juake. Għanamil uh, l-nista, indikaturi juri kif tafu il-fiduċa fost il-konsumaturi fċertu pajizi u anka ġitipi qed ju rizulti pożittivi ma l komissjoni xini tagħmel sabiex tiżgura illi l-affarijiet jimxu fit fit u għet għet iqis li kien hemm tnaqis fl-impjiegi. Ukoll irridu niżguraw li stati membri ma jinsewx responsabiltajiet tagħhom sabiex jipproteġu l-aktar vulnerabbli mill-effetti negattivi tal-kriżi Nistaw forsi nitkellmu wkoll fuq xi tagħmel kommissjoni sabiex tinkoraġġi xi dispożizzjoni ta' u għal kreditu għal SMEs. Kif tafu 37% ta' dawnk illi ġew interrogati f'survey minn DG Competition qalu illi lajnuna l-SMEs kienet priorità numru wieħed, grazzi. Merci. Grazzi ħafna. Patrick Lojarriħ un Pat Kalimareri. Grazzi, Signora President, Sur Kommissarju. Inti għad bir-raġun u maċ li il-faqar qed jiżdied ukoll imma flimkien ma dan kollu il-profitti tal-kumpanija qed jiżdiedu anki l-ispekulazzjoni finanzjarja għalhekk x'dispożizzjoni taħseb eh, dwar eh, taħseb dwar il-Kummissjoni u dwar il-finanzi pubbliċi u u l-kontabilità pubblika f'ħafna pajjiżi edha fil-kolonna fil l-ħamra imma qed innaqsu it-taxex għal persuni li ktar sinjuri u inti għadak spiegajtinna illi biex affarijiet imorru għall aħjar irridu naqsu l-livell ta' protezzjoni soċjali u naqsu wkoll in-nefqa soċjali. Jiena ma ċek, Iva, għattek, jgħid il-kellim, għax inti għat illi tilet ħaġa, inti ma tkellimx dwar id-differenza bejn l-euro u d-dollaru illum illi edha jkollha impatt kbir fl-Unjoni Ewropea f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma l-impjiegi u l-ekonomija x'ħsieb għandkom biex tagħmlu tajjeb għal dan u mbagħad tagħtu xi linji gwida lill bank Ċentrali Ewropew sabiex uh, ma tiffavorixxix fil-fatt l-ispekulazzjoni. Euh, merci. Monsieur le Commissaire. Sur Kommissarju, jena rajt b'attenzjoni kbira l-komunikazzjoni ta' u ħadd nota ta' eh, punti li għalija kienu interessanti ħafna rajt illi it-tisħiħ budgetarju permezz ta' tħul ġdid ir-responsabilità ta' spekulazzjoni fis-swieq finanzjarju li wassal fil-fatt tal kriżi ekonomika li għaddejnien minna, unbat hemm l-importanza wkoll li insaħħu il-tħul ta' ċittadini l-iktar vulnerabbli permezz ta' kozjoni soċjali u stimulazzjoni ta' talba ta' domanda bħala persuna li taħdem favur l-ambjent aħna nafu li deficit il-deficit illum se jkollhom jagħmlu tajja palihom il-ġenerazzjonijiet li ġejjin imma nixtieq immur iktar lil hinn. F'Deċembru tal-2004 l-Kommissjoni ħarġet rakkomandazzjoni biħsib illi eh, eh, eh, ikun hemm limitu fuq il dħul tal-managers din ġiet biss implementata parzjalment il bonuses, stop options, kull sena sur kommissarju jkun hemm eċiren ta' biljuni ta' euro illi jaqsmu mis-sinjuri bejnietom u l-iktar fqar ġifiri l-ħaddima din medda mill-delokalizzazzjoni tal-kumpanji u spekulazzjoni fuq is-swieq finanzjarji u li t-dħul tagħhom hija jonqos minħabba l-inflazzjoni il-dan l-aħħar il-Kummissjoni ħarġet proposta ta' direttiva illi trid illi kunem sorveljanza prudenzjali tal-politika ta' remunerazzjoni b'mod partikolari fis-settur finanzjarju huwa bżonn jus imma bżonn li morru lil-lin għaliex dan mhux lum illum. Illum irridu morru lil-lin ħafna. U nħeġġu lill-istati membri biex jimplementaw fiskalità illi tillimita għal design fil-mija it-ħul tal- ta' dawk li jaqalaw liktar sabiex innaqsu ntaffu l-problema ta' inegwaljanza soċjali. Dak li qed jagħmel fil-fatt il-President Obama mbagħad se jkun hemm fonti oħra ta' dħul fiskali li se tippermetti illi insaħħu il-finanzi pubbliċi u nlimitaw l-effetti negattivi ta' l-ispekulazzjoni. Dawn se jpermettuna biex insaħħu sistemi ta' protezzjoni u nigarantixxu dħul minimu għal kulħadd il-pensjonanti, l-istudenti, dawk il-persuni li huma qiegħda u l-ħaddiema fqar. Xtipproponu biex intom issolvu din il-problema? Muchas gracias. Voy a, responder della la forma mas. Tajib, wis, għan rispondi u għan prova nati risposti kemm jista' jkun preċiżi u dettaljati. Mela, l-ewwel nedħol in tal-postijiet tax-xogħol. M'hemm l-ebda dubju illi rridu nagħmlu ħafna ħwejjeġ għal raġunijiet illi semmejt fl-ewwel kummenti tiegħi. Irridu naġġixxu sabiex intejbu l-abilità tal ekonomiji tagħna illi joħolqu aktar postijiet tax-xogħol ek kif l-irkuprar eh, jieġbor aktar momentum, et nitkan fuq mux bis li nindirizzaw il-qat fil-żmien qasir manka fi żmien aktar twil, et nitkellmu fuq miljoni ta' persuna li ma' qiegħda anka jekk qed naraw tkabbir fl-ekonomija, rridin nagħmlu xi ħaġa dwar dan ovvjament. Sabiex niżguraw fost l-oħrajn illi namlu l-aqwa użu tal-rizorsi umani tagħna. Uridu niżguraw illi ma nillimitawx il-possibilità ta' tkabbir aktar. Uridu namlu da kollu possibli l-aġenziji, ekonomija eh, marbuta ma' bruta ma konfajt ekonomiċi u soċjali, ma' l-Unjoni Ewropea tagħmel damlu da kollu nistgħu li tikonna diskussjoni dettaljata fuq kif b'mod effettiv nistgħu noħol u postijiet tax-xogħol. Mod partikolari għandi f'moħħni il-Fond Soċjali Ewropew u anka il-fondi strutturali. fis xhur li ġejjin ħanibdew diskussjoni dwar il-perspettivi finanzjarji għal ġajjini. Dan grazzi l-komunikazzjoni ta' kommissjoni ta' revizjoni ta' eh, medjana u nittamaw li konna diskussjoni dettaljata. Fl-Europa mannix l-istess kompetenzi pal stati membri individuali. Imma pal Europa għan ħanamlu dak kollu li nistaw sabiex nżidu l-postijiet tax-xogħol. Is-situazzjoni tal-kreditu sa' Naħseb li t-tip ta' situazzjoni ekonomika parzialment hija dovuta għal fatt li s-swieq finanzjarji set jaħdmu b'mod kemm xejn aktar normali. Aħjar għal-menu minn dak li kienu waqt l-ar xur tal-krizi, meta konna et naraw kollas totali. Għalek kienem titib konsiderevoli fil-ħidma tal-swiq finanzjari. Ma dajman ma jfissirx li il l il-kreditu tagħna. Il-mod kif eh, jimxi il-kreditu qed jiġi kompromess u mingħajr il-moviment tal-kreditu mhux se jkollna il-kuprar sostenibbli partikolarment jekk inħarsu lejn intrapriżi żaru medji. Għal daqstant li rridu namlu bżutat tal-krizi u li nsaħħu programmi ta' appoġġ permezz ta' riżorsi disponibbli għalina fl-Ewropa. Partikolarment għan nifuka fuq l-SMEs u li IB tista' tgħaddi risorsi mill-budget permezz ta' programm SIP. Dan b'mod konġunt ovvjament mal entitajiet finanzjari, l-korpi finanzjari ta' stati membri differenti. U flimkien qed isir sforz kbir sabiex insaħħu il-possibiltajiet ta' kreditu għal kumpaniji. Għalkemm huwa ovvju in inti ma tistax tikkumpensa nuqqas ta' kreditu li jirriżulta mis-sistema bankarja. Rajna, sissa, l-ebda konsolidament tal-finanzi bankarji li rajna sissa hija xi ħaġa li ma kellix preċedent fis-settur tal-kreditu. Jina naqbel illi il-periodu ta' l-kupru li jmiss mandux jiproduċi l-istess sistema palma kena qabel fid differenzi ta' tħol li rajna qabel din kienet xi ħaġa inġusta u naħseb illi li għamlet il-kriżi kienet illi tixpronana sabiex mhux biss nirriflettu aktar imma wasta ta' situazzjoni fejn il-pubbliku ma baqax tolleranti għall-ġir u nuqqas ta' ugwaljanzi li kellna qabel il-kriżi u li waslu għall-kriżi parzjalment. Huwa minnu illi s-sistema fiskali kellha rwol importanti f'dana kollu il-sistema ta' tassazzjoni ma ma kienieġ biss din is-sistema jekk iridu sitwazzjoni ta' tqassim il-ġdid tal-ġid li rridu nagħmlu u illi wkoll nużaw mekkaniżmi inklużi fil-ispiża baġitarja. Illi se twassal li tamaw fl-aħħar mill-aħħar għal regolazzjoni ta' dak li fil-passat ma kienx regolat kif suppost rajna tip ta' diregolamentazzjoni fil-passat li qatt ma rajna qabel. U dan huwa parti mill-kawżi għal kriżi. Għaldaqstant hemm bżonn sforz minnaħta kulħadd, awtoritajiet pubbliċi, il-livell Ewropew, regolatori finanzjarji, l-aġenziji ekonomiċi u soċjali, il-koll irridu jaħdmu flimkien u nemmen li fċertu każijiet rajna illi għamilna pass il-qoddim, però għatem ħafna xisir. Pala issa komment apparti. Naħseb illi xaġa li ma taqsam ma t-tjib għal dak li nara jina fil-sistema produttiva naħseb li li għattu kien zbaljat għaliex m'għandux jaqsam dan ma spiża eh, soċjali. Aħna rridu li niżguraw li kunem hemm l-istess sistema ma kena qabel, mem lebda ħtieġa illi innaqsu l-ispiża soċjali sabiex intejbu sostenibilità fit-tul jew sabiex inżidu il-sistemi ta' sigurtà soċjali. Jekk ma tżidx is-sostenibilità, ma se tkun tista' tappoġġa s-sistemi ta' sigurtà soċjali u dan huwa riskju reali li rridu nifaċċaw illum. U aħna rridu nifaċċaw dan ir-riskju b'mod responsabbli. Issa, dak għandu xjaqsam tħul ġdid ta' ġodda flus ġodda tin hija xi ħaġa li qed tiġi konsidrata fil-preżent. Għanna ċertu ammont ta' tħul zaħza sabiex niffinanzjaw attività pubblika fil-kuntest tal-kriżi, imma ovvjament irridu nsibu bażi ġdida sabiex inkomplu dan. Irrid ikonna eh, taxxa fuq it-tħul iżid sostenibilta fuq il- partijiet kollha konċernat, inkluż il-front ambientali. Jiena naqbel mal-ħsibijiet tagħkom dwar il-sistema ta' retribuzzjoni finanzjarja fis-settur privat. L-analiżi tal-kriżi, fl-opinjoni tiegħi, ippermettit inna sabiex mhux biss naħsbu dwar il-firxa ġusta tal-flus tagħna fiħdan is-sistema finanzjarja. Imma waslitna wkoll sabiex insibu konsens biex ngħidu hekk dwar kif dawn is-sistemi ipproduċew inċentivi li ġeneraw din il-kriżi. Ipproduċew riski għolja illi mhumiex raġonevoli u ovvjament Ma jistax ikonna direttivi sabiex inwaqfu standards la jien u l-qasintom mandkom il-kompetenza li tamlu dan. Madana kollu dan nistaw niddiskutuh, nistaw nħarsu lejn l-aspet negattiv tal-fat illi persuni mux jitħalsu bil-żejiet. Grazzi ħafna. Kienaw sed għaw 16 persuna li xtiju tkellmu. Tużaw xiktar minn minuta. Is-Sinjura Ħatim bat s surbunen Grazie ħafna, Sinjura President. Komissarju, jina ġejja minn waħda mill-ħames pajjiżi il edin fil-kategorija l-ħamra. Għanitkellem ċar billi dal pajizi ħafna minnhom jinsabu fin-nofsinhar ta' l-Unjoni u li qed jesperjenzaw differċenza mill laki komuniter għal dak li għandu x'jaqsam il-welfare state soċjali. Eżattament, l-Ewropa xed tistenna minn dal-pajjiżi għaliex dal-pajjiżi kifet ġa qed jagħmlu sagrifiċċji qed jippruvaw ilaħqu u ma se jkunu f'pożizzjoni li fejn jisew laħqu. Is-sur u derbur ma nissa. Komissarju? Hemm ċertu stati membri illi qegħdin jippruvaw jirreaġixxu għal fatt li l-qatet jolab tal mod illi qed iżommu kompaniji u ħaddiema f'kondizzjonijiet mhux tant eh, vantaġġużi u persuni qiegħda qegħdin jiġu mejjuna hemm forza ta' ħadima eh, li qed nippruvaw ninkludu malajk kemm jista' jkun fis-suq tax-xogħol għal darb'oħra. Inti taħseb li għandkom proposti konkreti l-Komissjoni tajt li għanna jkonna benchmarks sal laqwa eh, mod kif naġiċu dan u li għanna bżon u dan jista jikseb appoċ minna tal-budget Ewropew specialment għal fil-Stability and Growth Fact. Grazzi, Sur Franking. Imbat, Is-Sur Papakis. Franking li kħoġbu. Sur Komissarju, et nara illi fil-komunikazzjoni tagħha l-Kummissjoni qed tgħid illi hemm żida eċċezzjonali ta' dejn pubbliku qed tipperikola il-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi. Imma din mhix qiegħda tipperikola xejn għaliex il-kumment kien ġeneriku imma akkumulu eċċessiv ta' debitu pubbliku jista' jwassal għal dan ir-riskju waħna issa qegħdin fid-daw tal-bidliet reċenti li fiż-żona ta' l-euro lejn l-2011 se jkun hemm dejn ta' kważi 100% tal-GDP dan huwa wisq eh, nistgħu niġestuh dan iżommu f'moħħna wkoll li eh, f'pajjiżi fejn kien hemm diġà dejn ta' dan it-tip fl-modi dan jista' jieħu wkoll kwart tal-tħul tal budgetarji li jridu jagħmlu tajba li ġenerazzjoni sħiħa. Bat l ispejjeż addizzjonali li jridu nieħdossibhom ukoll fir-rigward tal-qat li qed jiżdied fil-Lussemburgu l-pajjiż tiegħi il-fond tal-Olimpik maħsub biex iħallas kompensi lill persuni li qed huma qiegħda qed jiżdied il-nefqa tiegħu il-nefqa minn dan il-fond żdiedet darbtejn. Ġifieri nofs biljum ta' euro għal biljum ta' euro. Grazzi ħafna tinterrompi il-President. Ifħarġtu kirja Prodre. Grazie ħafna, Signora President. Grazie Commissario. Naħseb li ferm importanti dak li għattajt il-Kommissjoni għawek fi rigward tas sostenibilità tal-finanzi pubbliċi. Għan du jkonna l-garanziji. Aħna ma rridux li il-krizi ekonomika tmur iktar għallar. Rridu noħolqu sistemi tajbin għan-nies. U allura ma rridx ikun hemm evażjoni iktar tard fil-futur Irridu nararaw il-politika ekonomika kollha kemm hi. Jiena naħseb li xi kultant il-pensjonijiet, il-futur tan-nies, eċetera, jiġu imminati. U dawn l-affarijiet ferm importanti għaċ-ċittadini jiġu imminati. Irridu nifukaw iktar fuq uh, l-ekonomija ta' din il-kriżi. Jiena naħseb li m'għandniex ninsew lil setturi fil-komunità li huma l-iktar vulnerabbli ekonomikament. U rridu wkoll nintegraw lill-immigranti. Grazzi. Intentaré responder con la misma rapidez a la primera intervención. Sir, niprofa nirrispondi kom mal kemm jistajkun. jkun. L-ewwel kumment. Meta l-ekonomija nazzjonali u inkella l-ekonomija ta' reġun f'kuntest globali bħal pereżempju l-Ewropa ikollha l-iżbilanċi dan għandu jiġi rranġat biex ikollna żvilupp sostenibbli, tkabbir sostenibbli. Għal daqstant, meta jkun hemm xi tibdiliet, xi ħadd ser jitlef xi ħaġa għaliex inti ma tistax tirranġa ekonomija bisħieħ u ma jkunx hemm xi problemi min-naħa oħrajn. Għal daqsan situazzjoni daqshekk diffiċli irridu naraw kif inqasmu dawn is-sagrifiċċji f'dan il-kuntest biex bekk ikonna ekonomija b'saħħitha għal darb'oħra. It-tieni kumment. Ekonomija li mhijiex kompetittiva u ekonomija li mhijiex kapaċi tikkompeti f'suq miftuħ għaliex m'għandix biżejjed kapital u għaliex m'għandix biżejjed eh, ħaddima kwalifikati, etc. ma tistax tiġġenera l-istess ammont ta' flus biex jiġu mqasma liċ ċittadini tagħha bħal ekonomija li tkun iktar b'saħħitha u li tkun akkumulat stok ta' kapital uman u teknoloġiku kif ukoll infrastruttura matul is-snin. Allura, biex inkunu razzjonali, mhux biss mod ekonomiku iżda wkoll politiku, m'għandniex nitolbu inka per capita ta' 10.000 euro u nikkomparaw dan ma' ekonomija ta' 30.000 euro dan mhijiex possibbli dak li nafu huwa li ekonomiji li huma l-iktar effettivi u l-iktar ġusti fl-Ewropa huma dawk l-ekonomiji li istabilixxaw sinerġija pożittiva bejn it-kabbir u il-ġit fuq naħa u fuq in-naħa l-oħra popolazzjoni li qed tgħix tajjeb sigurtà soċjali tajba. Jena naħseb li il-kol pala Ewropej naqblu x'direzzjoni għanna nieħdu fir-rigward tal-ekonomija soċjali. Fir-rigward tal-kumment ta' Burman, ovvjament. Fl-aħħar diskussjoni informali fl-Ecofin li ser issir it-nar tlieta, aħna ser niddiskutu l-idea ta' l-aħjar prassi fis-suq tal-xogħol. Ta Dan miux biss tħassib tal-Ministri tal-Impjegi u tas-Sigurtà Soċjali iżda wkoll hija xi ħaġa li hija importanti għall-Kummissjoni għal dawk li huma responsabbli fil-Kummissjoni u fil-Kunsill fl-Ekofin. Jena bħala Kummissarju għal affarijiet ekonomiċi imħasseb dwar dan għal daqstan ser niddiskutu dan Diskutejna dan fl-Lussemburgu anka fi Brussel, dim aħna ser niddiskutu l-aħjar prassi fi rigward tal-politika tal impiegi biex bekk nkunu nistgħu nużaw ir rizorsi li ġew affettwati mill-effett mill-kriżi, flex security u ħafna punti oħrajn. Jiena naqbel mal-kummenti li għamiltu bħal pereżempju l-użu ta' rizorsi biex nikkreaw aktar xalijiet u rizorsi allura iva jistgħu jintużaw blaħjar l mod possibbli biex inkunu nistgħu nikreaw xogħlijiet full-time malajr kemm jista' jkun. Dan mhuwiex biss tħassib eh, tiegħek iżda wkoll tħassib tagħna fis-settur ekonomiku mhux biss bħala politiċi, iżda wkoll għal kulħadd minħabba li l-koll qed nirrealizzaw li rridu nżidu l xogħlijiet malajr kemm jista' jkun biex bekk intejbu s-sitwazzjoni. Xaġa li semmejt qabel. Jiena naħseb li dan huwa dibattitu kruċjali għaliex il-koll fil-Kummissjoni, fil-Kunsil, fil-Parlament jridu nassiguraw li nużaw ir-riżorsi tal-budget Ewropew li qed jingħata lill-Fond Soċjali Ewropew b'mod effiċjenti kemm jista' jkun. Aħna rridu nikkreaw marġni viabli biex intejbu dawk ir-riżorsi u l-użu ta' dawk ir-riżorsi. Jiena nixtieq naqsam it-ħassib li għandkom fir rigward ta' dejn pubbliku medda qasira ta' żmien. Jiena naħseb li ser ikun hemm żieda fid-dejn pubbliku. U dan ser jibqa' jiżdied, però xorta waħda aħna qed nirrealizzaw li rridu nimplementaw exit policy u nieħdu konsiderazzjoni elementi varji bħal pereżempju kif għandna nikkonsolidaw id-dejn pubbliku u nassorbu d-dejn pubbliku li ġie ġenerat minn din il-kriżi. Hemm pajjiżi pereżempju li id-dejn pubbliku żdied b'mod esaġerat. Oħrajn bdew f'din il-kriżi f'sitwazzjoni tajba waqt li oħrajn xi pajjiżi oħrajn qalu li d-dejn pubbliku ma żdiedx wis, pero ma sorbewx il-dejn pubbliku li ġie ġenerat minn kriżi oħra kriżijiet oħrajn fil-passat. Għal daqstant irridu sforz kontinwu mhux biss minħabba l-livell attwali tad dejn iżda minħabba it tkabbir ser ikun ħafna iktar baxx mill-passat. Irridu nfasslu l-bażi biex ikonna iktar tkabbir u id-denominal growth tal-GDP huwa ovvjament ħafna iktar baxx minn dak li kien qabel. meta kellna inflazzjoni ta' 2.2 jew 3 fil-mija. L-inflazzjoni kienet ta' wieħed fosta wieħed għal wieħed bosta pajjiżi U bħalissa dejn pubbliku qiegħed jiżdied mhux biss minħabba l-ammont ta' dejn qed jiżdied iżda wkoll minħabba l-fatt il-GDP fuq termini nominali qed jiżdied. Jekk fim sewa x'qal is-Sur Papakis jiena naqbel li għandna bżonn inkunu ċari dwar is-sistema futura tas sigurtà soċjali tagħna u kif ser tkun infassla din. L-IMF, l-ekonomisti tagħha waqt il laqgħa annwali tal-fondi xarilu u rewna graf. Aħna ma nix ninsewa din il-graf. Fuq naħa waħda kienem l-impenji futuri li aħna għamilna waqt din il-krizi biex nappoġġaw is-sistema finanzjarja u dawn huma ferm importanti meta analizzaw ċertu figuri u minnaħa l-oħra għamel l-impenji futuri li ġew miftema bejn il-pajjiżi tagħna biex inkunu nistgħu nassiguraw li aħna nistgħu niksbu il-pensjonijiet għal din il-ġenerazzjoni kif ukoll dawk futuri. Dawn qegħdin jiġu ġenerati bħalissa permezz tal-ħaddiema żgħażagħ li qegħdin iħallsu għall pensjonijiet tal-futuri tagħna. Iridu wkoll nikkonsidraw il-popolazzjoni li qiegħda dejjem tixjih U allura dawn huma impenji li s-sistema finanzjarja tagħna trid tieħu. Irridu nassiguraw li niggarantixxu sigurtà għas sistemi ta' sigurtà soċjali fil-futur u rridu nassiguraw li allura din tkun sostenibbli. Is-sur Adam Kusa, l-ewwel jogħġbok? Grazzi ħafna. Id-domanda tiegħi hija dwar persuni b'diżabilità. Jiena xi ftit ġimgħat ilu saqsej domanda lill kummissjoni dwar dan u issa nixtieq insaqsi domandi iktar speċifiċi f'dan ir-rigward. Fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant persuni b'diżabilità qed jingħataw appoġġ mill-gvern Fil-fatt, hemm liġi li tigarantixxi dan, naħseb li dan huwa għan importanti minħabba il-credit crunch u l-kriżi finanzjarja kien hemm tnaqqis f'dan l-appoġġ u ħafna persuni b'diżabilità tilfu xogħolhom bħala riżultat. Allura d-domanda tiegħi hija taħseb li dan huwa għan li għandu jiġi aċċettat, appoġġat persuni li huma zvantaġġati, per eżempju li m'għandhom xtor tal din il-kriżi, qed ġew ikkastigati isom għal dan fil-passat. Allura, nistaw nappoġġaw dan it-tnaqis li, li sar f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Il-kellima li miss? Grazzi. Nishti insaqsik jekk inti tafdax il-modelli li jissu sostenibilità tal-finanzi pubbliċi. Jiena qed nitħasseb dwar situazzjoni prezenti preżenti iktar milli fil-futur għaliex ma in konsiderazzjoni tajjeb biżejjed il-fatt li id-dejnet jizdiet, il-qatet jizdiet, il-popolazzjoni edha dejjem tixxieħ u ehm, tibdiliet strutturali fl-industrija tagħna pereżempju. U dawn qed jikkreaw ċirku vizzjuż, vizzjuż li jistgħu iwaslu għal ċertu sorpriżi. Tkellimna dwar pajjiżi Skandinavi u pajjiżi stess il-Finlandja. Aħna qegħdin nitħasbu ġewwa l-Finlandja dwar il-fatt li issa mixjin lejn l situazzjoni possibbli. Hemm nies li jridu jirtiraw kmieni Però is-sitwazzjonijiet li fil-passat kienu tajjeb issa qegħdin imorru dejjem mal-lar. Jiena qed nibża li din is-sitwazzjoni qiegħda dejjem dejjem tmur għall-lar. Inti qed tibżgħu mill-istess affarijiet? Grazzi ħafna. E, Signora Sur Kommissarju, jena rajt b'attenzjoni kbira il-komunikazzjoni ta'kom u eh, smajt dak li inti għat u għandi tlet kommenti u mistoqsijiet x'namel jena u għandi kwistjoni għandi mistoqsijiet dwar dan model l-ewwel mistoqsija li nistaqsi li nifsilja illum fuq is-sistemi tal-kura tas-saħħa differenti, problemi ta' tixjih ta' popolazzjoni li semmejt inti naħseb mod partikolari f'sitwazzjoni ta' mart bħal kanser, il-politika politiki il-politiki eh, għamlu sistema ta', ta testing u rridu naraw xinu ma l-konsegwenzi finanzjarji ta' dawn il-politiki. Eb ħadd ma jrid imur lura fuq dawn il-politiki it-tieni punt inti kontatt ukoll illi l-edukazzjoni, riċerka, svilupp, innovazzjoni huma mezz kif il-ġejjin aħna noħorġu minn dan iċ-ċirku vizzjuż illi nqbadna fih. Kif nistgħu nkunu iktar effiċjenti fir rigward dawn il-politiki marġni ta' manuvra uh, li huma tassew hmm. żgħar Inti prezentajt inna situazzjoni Ewropea, imma xi tajdinna dwar is-sitwazzjoni relattiva tal-evoluzzjoni tal-finanzi Ewropej meta mqabbla ma' sitwazzjoni fil per eżempju fil-Brażil, ir-Russja, l-Indja, ċina, dawn il-pajjiżi e, il-ġodda għada se, se jagħmlu naħsara l sitwazzjoni finanzjarja tagħna kif se nintegrawhom dawn fil-modell tagħna. Obrigada, Signora President. Eh, eu queria voltar ainda a esta questão da sustentabilidade das finanças. Grazie ħafna, xtaqt immur lura għall aspett tas sostenibilità tal-finanzi pubbliċi. Kommissarju kienet jgħid li hemm pajjiżi li tejbu s-sitwazzjoni tagħhom minkejja l-kriżi. U semma l-Portugal. Madana kollu, jekk jerġa' jirrepeti klimu fil-Portugal, Parti kbira eh, tal-Portugiżi ma jaqblux l għennet għaliex il-qatt qed ikompli jiżdied kol sena qed ikomplu jgħalqu, anzi kuljum qed ikomplu jgħalqu l-fabriki u l-intraprizi u anka l-faqar hija realtà illi għada eh, tinkwieta il-Portugal u nafu illi l-Kommissjoni ġa prezentat notifika għal non rispett tal-patt ta' stabilità u ċittadini, il-ħaddiema, il-faqar aktar minn 20% tal-popolazzjoni tagħna tgħix faqar reali. Għalhekk nistaqsu, mela x'inhu jiġri? Hemm dawn il-miżuri kollha? U fejn se naslu? Aktar faqar? Għaliex qed Eh, namlu dawn għaw da telfin u eh, mem lebda sussidju għal dak nirxaqsam qatt. Għal daqstan, xirridu namlu? Qed nistennew traġedja soċjali reali lej dan mixin. Grazzi. Eh, Aħna mannix għamnek il-kapacità fi Brussel, għas fil-Kommissjoni, għas fil parlament biex nimponu fuq l-istati membri kif ridu jagħmlu l-aġġustament tal-finanzi pubbliċi tagħhom. Aħna naraw is-sitwazzjoni ta' finanzi pubbliċi x'inhin, nistgħu ngħidu li dan il-budget għandu bżonn jiġi aġġustat, kwistjonijiet ta' sostenibilità, kapaċità li wieħed ħallas il- tejn ta' kull pajjiż imma m'għandniex il-seta li niddeċiedu u nimponu kif l-istati membri jonfqu it-ħol tagħhom u ċerti kapitli ta' nfiq u najdu kif se jinqasmu dawn l-sforzi, dawn l-sagrifiċi u l-benefiċi ta' dan it-tip ta' ġustament. Meta wieħed ikollu l-possibilità li jistabbilixxi kondizjonalità ta' dan l-aġġustament, namlu natu ħafna attenzjoni lil natura eh, bilanċata ta' dawn l-isforzi imma meta ma jkonniex din is-seta fuq il-deċiżjonijiet politiċi li jittieħdu fuq livell nazzjonali, reġjonali jew lokali f'ċerti pajjiżi m'għandniex il-possibilità li nostistitwixxu l responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali u fil-qafas ta' trattament tal-popolazzjoni ta' persuni li għandhom disabilità fil-pajjiżi differenti m'għandniex il-kapaċità illi nidħlu aħna fejn hemm responsabilità nazzjonali fis-sistemi li eh, ġew maħluqa minn normi u regoli Ewropej. Skandinavos fil każ tal-Iskandinavja, jekk aħna nqisu livell ta' sigurtà soċjali tagħha, il-finanzi pubbliċi, il-livell ta' servizzi pubbliċi, il-stil ta' ħajja tal-popolazzjoni tagħhom, l-abilità li għandhom biex jiksbu ir-riżorsi għall kumpaniji tagħhom huma pożizzjoni jiffinanzjaw il-sistemi pubbliċi eh, tagħhom ħafna iktar tajjeb minn pajjiżi oħrajn, però xorta waħda hemm riski. Kif qal is-Sur Jakosaris hemm problemi ovvji. Naħseb li fir rigward ta' persuni li jitraw kmieni F'dan l-istadju l-pajjiżi kollha fehmu l-iżbalji li huma għamlu meta huma kienet jippruvaw jittrattaw kriżijiet fil-passat huma rrealizzaw li ma jistax ikollhom e, persuni li taraw kmieni b'mod ġenerali. Kien hemm persuni li pereżempju fil-passat irtiraw meta kellhom 50 jew 55 sena. Però Min dan tal-limna tal-ima, tal-limna tal-ima mill-passat. Ovvjament se jkun hemm sorpriżi ġodda, bla dubju. L-istudji ma jinkitbux mill-profeti iżda mill-esperti u l-esperti mjomx profeti. Fil-passat huma spjegaw tajjeb ħafna, privaw basru, ser jiġi fil-futur, għabbażi tal-passat u l-preżent, però ovvjament huma mihomx kapaċi jgħidulna x'ser jiġri eżattament għaxar snin oħra. Hemm ċertu affarijiet li jistgħu jgħidu li ma rridux li jiġru pereżempju. Però dawn huma biss dbassir, dbassir ta' xejriet. Dawn din jiġu aġġornati b'mod kontinwu ma nistawx ngħidu li ma fihom żbalji, jridu mbassru u jridu nieħdu ċertu deċiżjonijiet, però mbagħad hemm il-limiti. U dawn huma limiti ta' dan it-tip ta' studju. Ovvjament, se jkun hemm konsegwenzi finanzjarji, fil-mod ta' kif eh, is-servizzi qegħdin jaħdmu f'ċertu pajjiżi. Hemm marġini għall-edukazzjoni, għall-politika tal-edukazzjoni, għat-taħriġ, għall-użu tal-riżorsi umani. U din hija xi ħaġa li jiena dejjem ngħid kull meta jkolli l-opportunità. Dan l-infiq għandu jkun infiq kontinwu u m'għandux ikollu pis fuq l-ispess tal-budget. Għandu jinkludu pajjiżi li għandhom budgets inqas bilanċati li għandhom iktar marġini u din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn m'għandhomx jinsew dan meta jkunu din ifasslu r-riżorsi pubbliċi tagħhom. Biex naħorġu mill-faqar, kif nistgħu nifinanzjaw l-edukazzjoni, politika tal-edukazzjoni, innovazzjoni, riċerka, eċetera. Għandna bżonn riżorsi pubbliċi biex jagħmlu dan. U jekk ikonna budget zbilanċjati, allura ser rizorsi pubbliċi ser iħalsu. U mhux ser ikun hemm riżorsi pubbliċi biżejjed tar dawn qed intużaw qed jintużaw biex jitħallsu id-dejnijiet. Issa fi rigward tal breaks ir-Russja, l-Indja u ċ-Ċina naħseb li dawn jirrappreżentaw opportunità. Aħna m'għandniex nibżaw minn dawn il-pajjiżi. Aħna qed nindunaw li għanna nkunu kontenti li kollox mhix isew f'dawn il-pajjiżi għaliex it-titjib tagħhom fl-ekonomija tagħhom tfisser iktar nies fid-dinja li qegħdin jgħixu ħajja tajba. U jekk kulħadd jappoġġa lil xixin ifisser li kulħadd ser ikollu ħajja ħjar. Għal daqstan naħseb li m'għandniex nibżaw għanna niprivaw nanalizzaw l-opportunitajiet li toffrilna ċina ta' u 11% ta' tkabbir minnaħa tal-Indja per eżempju. Naħseb allura li dan pajjiżi qegħdin jirrappreżentaw opportunitajiet għalina. Aħna l-Ewropej ħriġna minn kull kriżi individwali u konna miftuħa għal bqija tad-dinja biex nibbenefikaw għandna nagħmlu l-istess ukoll f'dan il-każ. Każ. L-Onorevoli Kofferati, grazie ħafna. Sur Komissarju, inti għattinna illi fl-2011 wis biss ħajkonna stabilizzar fil-pajizi tal europa Qed nitkellmu fuq żmien twil ħafna li għandna qudiemna. Ma tħoss inti illi l-aktar fis-setturi ta' eh, valur miżjud baxx fis-settur ta' manifattura għad tista' ssir strutturali għaliex eh, f'dan l-ambitu jekk tżid l-effetti illi iżdiedu ma tardjar konsistenti ħafna ta' tħul ta' ħafna zaza fil-suq tax xogħol jista jistaw jinħolqu eh, tensjonijiet soċjali li diffiċli nikkalmaw f'ċertu zoni. Ma taħsibx li jkun ut li konna politika ta' emerġenza sabiex niffaċċjaw riskju ta' din l-iskala għaliex il-fiduċa nitkellmu fuqa tal-indikaturi dwar il-ħruġ mill-reċessjoni jista' fl-ħam l-ħar ikollhom żball. Monsieur Sergio Coferati, puis Monsieur Sven Kigol. Monsieur Coferati. Euh. Grazie ħafna Sergio Coferati dan kien l-aħħar kelli. però Missur Farkas. Grazzi, Sir Commissario, fil-qasar ħafna nixtieq ngħid li jiena naqbel mal-kummenti tiegħek li ma jistax ikonna d-bassir ekonomiku jew inkella nkunu profeti fi rigward tal-ekonomija. Ovvjament jiena naqbel miegħek fi ta' l-economic stabilizer xaġa li għaffer importanti, per eżempju f'pajjiżi ġewwa Spanja aħna qegħdin naraw li riski medji u fuq medda twila ta' żmien m'għandhomx jiġu jina taw it-tort tal-problemi li hemm fil-finanzi pubbliċi f'dawn l-aħħar snin, sentejn. Aħna rajna madwar zieda ta' 10 punti fil-GDP u zieda fid-dejn pubbliku. Pajjiż bħal Spanja sfortunatament huwa wieħed mill-lar f'dan ir-rigward, però naħseb li ser ikun hemm tibdiliet u naħseb li issa jridu nifukaw fuq impjiegi ta' kwalità bħalissa għandna 33% ta' persuni li qegħdin jaħdmu fuq bażi part-time jew inkella fuq perjodu qasir u rridu iktar produttività u xogħlijiet ta' iktar kwalità. Is-sur Sven Giggle jekk jogħġbok, u mbagħad is-Sinjura Ġlevejka. Meta qrajt ir-rapport kont tassew ħasib suġġorment fil-pajjiżi illi ġew markati bħala alerted. U inħoss li qatt ma rridux diskussjoni miftuħa. X'tibdil sa 15% ta' GDP għandhom jitres u fizmin twil, però xi jekk namna ndaħlu da tibdil. Il-Kommissjoni għandha tieħu pożizzjoni aktar proattiva fuq kwistjoni tal-imma strutturi fil-żona euro fl-Unjoni Ewropea għandhom jinbidlu sabiex nejnu l-Istati membri sabiex jinkludu jimplementaw taxxi ġusti għanna għanna inġustizzi kompetizzjoni inġusta ta' taxxi bit-tax havens għanna miżuri li ma marrux biżiet fil-font u rridu noħorġu minn dar problemi u t-tini approċ u l-istess pajjiżi li għandhom problema kbira issa partikolarment fin nofsinhar tal-Ewropa qed maħal suħar rata ta' interess la minn partijiet oħra tal żona Ewro tal-Unjoni Ewropea xtaqt inħedġeċ il komissjoni sabiex tieħu passi proattivi fuq il-Eurobonds u skoll tejn sabiex tnaqqas l rati ta' interess għal pajjiżi konċernati. Grazzi ħafna, skada l-ħin tiegħek. Il-Sinjor Ezra Veka, n-skuza ruħi ma l-kelma jimis, il-Sinjor Papadula, il-Sinjora Tunonon u l-Nevali Gruni, imma ma nix bizet ħin sabiex nieħdu l-mistaqsijiet tagħhom għaliex il-komissarju irrit iħallina dal-waqt. Is-sinjura Jakoskova Nazzija ħafna. Signora President, fuq il-kwistjoni tal-sostenibilità u viabilità fit-tul tal-finanzi pubbliċi tkellimna dwar aktar ftuħ fis-suq tax-xogħol. Nistgħu nistennew approċċ ġdid, politika ġdida, mod partikolari għaż-żgħażagħ. Meta iqis li hemm qatt oli fost iż-żgħażagħ, familji żgħażagħ għandhom iħarsu lej il ġejjien fiduċa jekk rridu jkollhom it-tfal pereżempju. U hemm mistoqsijiet importanti hawnhekk li nistgħu nħarsu lejn pensjonijiet xi ħaġa essenzjali jekk dawk iċ-ċittadini tagħna rridu jippjanaw bil-qudiem hemm fenomenu ta' persuni il qed jersqu lej pajjiżi Ewropej minn lilin ta' xtutna mhux minħabba persekuzzjoni minħabba qed ifittxu ħajjaħjar. U naħseb li l-ġenerazzjoni żagħżugħa qed issofri minħabba dawn il-fatturi. U naħseb li kienet eh, kriz li mill mill-żbalji tagħna wkoll. U żgħażagħ tagħna m'għandhomx iħallsu minħabba żbalji li saru minħa tagħna. il komissarju Grazzi ħafna. Fil-fatt Huwa ovvju li kif tiftaħ il-bib għal kwistjonijiet li jisrefetwaw il-ġejjieni, kontabilità pubblika, sigurtà soċjali, il-koll temi wiesa u interessanti u għalhekk huwa diffiċli ħafna illi tindirizzhom fjum wieħed flaqa waħda u f'rapport wieħed. Imma ovvjament dan huma kwistjonijiet li mhux se jitfaċċaw biss dal-kumitat imma anke komitat oħrajn f parlament u komissjoni u bladi oħra. Tajib wis. Politika ta' emerġenza. Aħna ġa qed nimplementaw politika ta' emerġenza u mill-perspettiva ta' appoġġ għas sistema finanzjarja il-mod kif nimxu issa l-ebda sistema ekonomika ma setat tifla ħal dak li ġaraw jekk inħarsu lejn is-sistema ta' kreditu nistgħu naraw illi l-sistema ekonomika tagħna mod serju edha tiġi medda. Edin ukoll situazzjoni ta' emerġenza kien ħarsu lejn politika monetarja. Mux soltu jkollok kreti ta' interess daqseg baxxi jek tħares lejn l-oriġini ta' din il-krizi, parti eh, mill-raġunijiet għalfej għanna din il-krizi, minkejja evalwazzjoni f'ira ħafna tar riskju minna ta' swieq finanzjarji u anka għal dak xaqsam taħit ta' riskju li kien aktar oli minn dak li wara ġonevoli. Minn kajja dan, għat mannix il-garanziji illi se jkollna il-kupru ekonomikament eh, viabli rajna il-kupru illi qed jistiet iva, però fl-aħħar xhur rajna tkabbir pożittiv u fix-xhur li ġejjin ekonomiji oħrajn ukoll jimxu l qoddim imma tem ħafna xi għandu jsir imma naqbel ma'kom illi problemi għandhom jiġu indirizzati minkejja il-kwistjoni ta' tkabbir ekonomiku għanna il-qatt u għanna u kol din il-problema ta' qatt strutturali u l-ħtieġa għal risposti soċjali għal dan. Irrid ikonna politika ambizzjuża u kuraġġjuża u fil-preżent għandna quddiemna sitwazzjoni fejn qed nimplementaw ċertu politika ekonomika u finanzjari li ma nistgħux inżommu għal dejjem nemmen illi dak għal sur serkas huwa validu, jino sur serkas inna nafu xurxin għal numru ta' snin, il-kwalità u impjiegi kwalifikati hemm bżonn illi l-ekonomiji tagħna jgħaddu mill-teknoloġija baxxa għal produzzjoni għolja bħaddiema kwalifikati. Jekk le, mhux se niksbu rata ta' impjiegi għolja. Għanna bżonn dan kemm raġunijiet ta' stabilta' kif ukoll sabiex inkunu nistgħu nimxu lejn il-ġejjieni ukoll nilħu l-aspirazzjonijiet tal-ħaddiema tagħna. Għal daqstant hemm bżonn ikollna politika ekonomika b'saħħitha sabiex ikollna impjiegi ta' kwalità għolja. Mhux is-sistemi kollha huma kapaċi joħolqu impjiegi ta' kwalità, mek ma jkollokx impjiegi ta' kwalità, ma jistax ikollok ekonomija b'saħħitha. Madana kollu fl-Ewropa fi żmien ta' kriżi għanna ċertu sistemi automatiċi li jintużaw, pero rridu noqdu attenti, rridu nizguraw li ninsabu tassew situazzjoni ta' tkabbir sostenibli. Ovvjament rridu nħarsu koll sistema ta' taxxa wkoll, ħaġa ovvja din. U naħseb li diskussjonijiet ġa saru f'ċertu eh, pajjiżi titkellmu fuq taxxa fuq il-karbonju, oħrajn titkellmu fuq taxxa illi eh, kompli tizdit, si jkun hemm kritika mill-oppożizzjoni, per ovvjament dan qed narawh bħala liver ma mhux bħala l-intenzjoni politika tal-ebda gvern. Però rridu nizguraw li fil ġejjini se jkollna dħul pubbliku illi jinħadem tal-imot illi jieħu post parti mis-sistema li kellna qabel. Issa, L-sorser kax nistanna jtiva. Eko fin u li u l-biraħ inesċinna nelbu l axar ostaklu li kienem matħu fis fisseħ ta' trattat ta' Lisbona ma dana kollu għantanna deċizjonijiet li jeħtieġu unanimità fin u dawn ma oqsma diffiċli ħafna. U dan ninnutawh laqa wara laqa ta' Ekofin u din hija realtà li għandna qudiemna bħalissa. Madana kollu dan huwa dibattitu li jiena konvint se jsir dejjem aktar importanti u interessanti, aktar minn l-ideat. Irridu aktar skambju ta' opinjonijiet milli kellna qabel il-kriżi. Impjiegi jew qatt fost iż żgħażagħ issa f'nofsija naħseb diffiċli toħroġ b'xi ħaġa li se tejjeb l-impjegi fost iż-żgħażagħ. Madana kollu nemmen illi se jkun hemm aktar impjegi fost iż-żgħażagħ jkun hemm edukazzjoni aħjar għaż-żgħażagħ tagħnek nista' forsi nitkellem fil-qasir. Grazzi Dak eh, ovvjament hemm bżonn ta' aktar ħin biex nidħlu aktar fid-dettall, imma kienet diġà ħaġa tajba lillum seta' jkollna dan l-iskambju grazzi lill-interpreti tajt il-President għada nerġaw niltaqgħu hawnhekk fid-disa nofs u mhux fid-disa' taħt it-tmexxija ta' Elizabeth Lynn li nirringrazzja minn hawnhekk talli aċċettat li tmexxi il-ħidma tagħna. Niskuża ruħi li dawk it-tliet persuni illi ma setgħux intervjenu waqt id-dibattitu m'għandhom tifmu